Okay. Let's see if... Mella sinjuri, eja naraw nistawx nissuktaw bil-laqa tana, tistaw tiħdu postkom, kju ġobkom. Ma nista nivvotaw għal-issa, għallura forsi nistaw nikkalmaw, ettajt il-president, jekk kju ġobkom. Mella tajjeb jis. Mela, issa naddu għal-punt numru 11 edin punt numru 11 fuq l-agenda li huwa il-rapport ta' Pabla fuq il-protezzjoni tal-euro u ta' muniti oħrajn permezz ta' dritt kriminali kontra l-falsifikazzjoni u sostituzzjoni ta' deċiżjoni qafas tal-Kunsill. Għanna sostituzzjonijiet, sostituzzjoni hawnhekk. Allora issa ħanatik il-kelma Pablo. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi Sharon Mela, kif intom tafu, dinja opinjoni l-ideja prinċipali taħħajja li naġġornaw u nsaħħu il-sistema ta' sanzjonijiet meta niġu falsifikazzjoni tal-euro jew ta' muniti oħra li jinsabu ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din għandha x'taqsam ma' deċiżjoni preċedenti u qegħdin Eh, nappoġġjaw kollox li hemm fl-inizjattiva. Ixfir l-armonizzazzjoni ta' sanzjonijiet fi żminijiet ta' kriżi li hija verament ridu nieħdu l-opportunità biex nissiltu kontra l-frodi u azzjonijiet ridu jkunu l-azzjonijiet iktar ma jkunu armonizzati ikunu aħjar. Allura l-armonizzazzjoni ta' dan it-tip hija ġustifikata iktar milli suppost dinja ta' importanza kbira, l-euro hija importanta, importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u essenzjali li aħna nassiguraw li l-pubbliku in ġenerali kollu fiduċja fl-euro biex nassiguraw li din il-monita qegħdin nipproteġuha sewwa u il-rapport qed jagħmel dan din hija xi ħaġa li aħna e, e, sħaqna fuqha li l-istati membri nassiguraw li kollhom l-istess għodot anzi l-istess sodda u, u jikkoperaw flimkien issa ovvjament aħna rridu nżommu e, linja e, konsistenzi ma' rapporti oħra tal-ekonomija bħal per eżempju dawk li għandhom xjaqsu mal-pubblikazzjoni ta' konvinzjonijiet u nassigura li kunem l-istess effett. Irridu nkunu, irridu nissalvagwardjaw il-prinċipju ta' proporzjonalità e, u fissem u is sussidjarjetà li tikonna konsistenza fil-pieni anka meta niġu għall-applikazzjoni ta' dan ir-regolament. Dan għandu jinkludi kull tip ta' e, falsifikazzjoni u dan mhux biss eh, għandu jkun limitat tal-monita euro imma għal moniti kollha li għandna fl-Unjoni Ewropea issa dwar reati li għandhom xjaqsmu mal-lodda li tintuża l-manifattura ta', fals ta noti falsifikati li tunsaxħu il regolamenti dwar dan ir-regoli u anka trasmissjoni ta' informazzjoni ta' data. Il-konna koordinamenti iktar mill-qrib bejn l-autoritajiet konċernati. Nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha li preparaw emendi l-Onrifol Ferrero, Folix, Gian Piero Di, eccetera. Aħna kellna laqat maħħom kollha jew rappreżentanti tagħhom biex bekk aħna naslu għal fejjim finali u issa jiena kuntent li nwieġeb mistoqsijiet li tistgħu tagħmlu. Eliza Kjoġbok, grazzi ħafna xerin. Jien m'għandix ħafna xi nżid ma' dak il-kollegi Pablos eh, għadu kif qal Pablo Zalba, imma jien nixtieq nisħa għal darboħra l-idea li din il-proposta minn tal-Kummissjoni hija għatih importanti, iġi tant importanti illi tissaħħaħ mill-ġdid is-sistema ta' pieni illi fil-każ japplikaw eh, għal falsifikazzjoni ta' falsifikazzjoni ta' muniti li inkludi l-euro. Allura hawnhekk għandna effett ta' diswazjoni hawnhekk li importanti qiegħed fi żmien propizju ma fl-istess ħin nixtieq ningrazzja r-rapporter għax-xogħol tajjeb ħafna li wettaq għall-opinjoni tajba u l-proposti li huma tajba għanna test tajjeb ġifiri qudiemna. L-emendi li qed jippreżenta u kif jidħol fin-negozjati għandu jamluwa possibbli biex jittejbu ħafna l original tal-Komissjoni. Hemm żewġ aspetti li nixtieq nisħaq b'mod speċjali. Intom tafu li porteradu kif semmihom, naħseb waqgħet importanti li għandna nippubblikaw l-akkużi għax din tagħti viżibilità lil daw ir-reati għandha jkollha effett li diswaziv u għandu jkun ċertu valur miżjud fil-fatt li kontra fat li ma jkunux lesti xorta ikunu reati. Hemm diversi emendi li saru u jien naħseb illi hemm kooperazzjoni tajba bejn ir-rapporter u x-shadows tiegħu biex intejbu l-proposta tal-Kummissjoni. Jien ukoll nixtieq ngħid illi il-grupp politiku tiegħi huwa qed jappoġġja 100% din il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u qed inħallsu l-qudiem biex naħdmu għall-emendi fuq il-bażi li aħna ddefinixxejna fl-aħħar laqgħa tax-xedows. Allura nixtieq nirringrazzja lir-rapporter tax-xogħol li wetta u għal darb'oħra ngħid li proposta hija taj waħda tajba u għandna e, oġġettivi biex aħna e, naslu biex din tkun suċċess. Għaw xaħat ħajt titkellem fisem l-alde u għal-ħodor, għaw xaħat lanqas, a, Iva, jien xsibt li kien ħjuwi jiena minix Huey, pero bħala MP ma nistax nirreżisti milli nitkellem fuq għadin. Ma nafx jekk għandix nitkellem favur jew kont jew nikritika il rapport għax aħna nispiċċaw dejjem biex nitkellmu biex dejjem naqblu miegħu. Allura nixtieq ngħid nifraħlu tal-li ħareġ b'daw il-proposti imma fl-istess ħin eh, nixtieq nifraħlu tal-li jaqbel ma l-idejat kollha tal-ħodor U forsi nistaw kol naqbel miegħu illa li xtan huwa suġġett li kol naqblu miegħu forsi għandini għafawu. Grazzi. U li għandek xi ħaġa xtajt mela. Avolja, ma nafx dix nitkellem għax għandna muni toħra f'pajjiżi. Imma qed nitkellmu fuq il-reati organizzati. Aħna din il- il-noti ta' 500 di tista tkun essenzjali għax hawnhekk għandna kwistjoni ta' ħasil ta' flus u attivitajiet kriminali, grazzi. Mela, nerġgħu niġu fuq lo ix-shadows uffiċjali. Ashley. Grazzi, Signora President. Nixtieq ngħid li kont daqsxejn diżappuntat illi l-ebda waħda mill-emenda ma sabu ruħhom fil-kompromessi finali li kiku najt u għal juqatih importanti li aħna niproteġu mux biss il-munita unika minn frodi imma il-muniti kollha u għanna nżommu f'moħna l-prinċipju ta' sussidjarjetà. U għawnek verament nħoss li il għawnek għet jinkiser dal-prinċipju meta għet indaħlu pieni minimi fil-liġi krimini, kriminali u pieni l-aħjar li titħalla fidej l-istati membri u għalek jina mux sen applik, għalek jina minis sen nappoġġa dil-opinjoni, grazzi. Grazzi, għaw xaħti uħri xtiq il-kelma ma etnara li l-ħat il-komissjoni, hemm xi ħadd komissjoni xti jitkellem? Iva. Grazzi sinna ċea. Nixtiequ nifirħu l-rapporter għax-xogħol li wettaq għal darboħra huwa rapport eh, tajjeb ħafna li ġi prezentat u l-Kummissjoni tista' mija fil-mija tappoġġja eh, ħafna mill-emendi, speċjalment il-pożizzjoni meħuda mir rapporter u xedu rapportess dwar il-sanzjoniet minimi li il-Kummissjoni taqbel magħhom ħafna. U anka fuq il-fatt li standard minimu ta' sanzjoni ta' 8 snin hija appoġġjata mir rapporter u anka tkabret fil-istrumenti li jintużaw għal frodi. Fl-aħħar nixtiequ nisħu fuq l-importanza illi nżommu referenza għal konvenzjoni ta' Ġenevra f'dal istrument illi huwa importanti ħafna speċjalment għall-applikabilità tal-prinċipju ta' diskriminazzjoni bej il-moniti illi huma waħda mill-elementi tal f'dak li għandu xaqsam l konvenzjoni ta' Ginevra. U l-Komissjoni għallura hija kontenta ħafna f'dan ir-rapport kif qiegħed. Grazzi. Very briefly, thank you very much indeed, Elisa, for your... Kallimni mis, grazzi ħafna tal-klim tijek, grazzi u koll, Filip, għal klim tijek tal-tappoċ fuq ir-rieda tal-ħodor għal din il-proposta. Naħseb għanna kollegi il-lesti biex jisimawa din imma dwar dak li qal oli fuq in-noti ta' 500 anka t-noti ta' 200 naf li mhux fir-rapport imma naqbel miegħek fuq l-importanza ta' l-aspetti kollha tagħha fejn li ndaħlu fejn kull fejn hu possibbli. Nirringrazzjakom il-koll tal-emendi tagħkom wasalna għal kompromess dwar l-eliminazzjoni ta' pieni imma Tkellimna wkoll fuq il-minimu ta' sanzjonijiet. Ippruvajna naslu għal konsens għal ftehim fuq dan fl-axħar grazzi ħafna lilkom il-koll kien ta' pjaċir li naħdmu ma'kom il-koll. Thank you very much. Uh, the voting committee. Grazzi ħafna, il-Kumitat ta' Votazzjoni se jkun l-24 ta' Settembru il-li huwa issa 50 minuti il-votazzjoni huwa fit-3 ta' Ottubru fil-Kumitat u bat nirreferu għal plenarja u nistgħu nagħlqu fuq dan eżatt. Issa nistgħu ngħaddu allura għal għal votazzjonijiet. Jekk kulħadd għandu il-karti ta' votazzjoni jien għandi bżonn minuta ħu tiegħi biex inġib tiegħi. you've got your card. Mela, jekk għandkom il-kards ta'kom ta' votazzjoni tistgħu tużawhom, daħluhom kieġobkom. Can we open a test vote, please? Press your happy button. Daħl għafsu l-buttuni u daħluhom kieġobkom. Oh. Ah. Hang on, hang on, I'll do the plus ones in a minute. I can't even get my own to work at the moment. Nix mux għatin li nużat, nħaddimma tijaj. Għaw xaħat li mandux kard, għaw xaħat li mandux, zven. If it comes to account, maybe you'll cancel one another out, so. <laughs> Nistaw nikkanċellaw waħda mal-oħra. <laughs> You never know. But there again. Ma taf. Pero jekk qed fitxu xi alleanzi jista' jkollna xi votazzjonijiet interessanti. Inti bdejta rajt il zven, jitkellem qabel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 kontra astenzjonijiet ma aċċettata. aċċettata. Emenda wieħed eh, favur kontrarju astenzjonijiet għaddiet, 48 dawk favur, dawk kontrarju astenzjonijiet għaddiet, kompromess A, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 52 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess B, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 56 eh, dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa 58 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 59 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. 60 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma tdieċ. Numru 5 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed kompromess ċe dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess de, dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet numru 70 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet 71 dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet eh, kompromess E, dak favur da kontra astensjonijiet għaddiet, għadda. Kompromess F, dak favur dak kontra astensjonijiet għadda. Artik e, numru 8, dak favur, dak favur. Iva, Signora Chairman, jien nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għall-emenda 87 il huma identiċi daw tul il-negozjati aħna provajna nħassru il-Kommissjoni b'saħħitha biex tneħħi eh, l-emenda mbagħad wara parir legali mid-Dipartiment Legali kellna niġu lura illa għaliex hemm il-programm manwali li mill-punt legali u mat delegati. Allura aħna is-suppożizzjoni hija li le ija minus. Stajt tirtirawa ma insomma. Mela. Ir-rapporter irrit li ma nuvvotawx daw l-emendi dawk favur daw kontra astensjoniet mela ma d-dieċ. Mela 77 dawk favur daw kontra ħawattuni. 77 dawk favur kontrarji, astensjonijiet, daħaj jkun vot elettroniku. U issa għanna manix alleanza mal-ħodor mela, nix għalfejn il-vot għattat il-President. Mela, ma tġiċ aċċettata. Yeah, but your plus he's minus. Il-plus tijak jaqbel mal-minus tal-juħ, allura memx, allura taqa. Mela, emenda dissa, dak favur, dak kontra stensjonijiet Kompromess ġe, dak favur, kontra stensjonijiet għadda, 11 favur, kontra iċċek niverifikaw elettronikament fuq numru 11. Kulħadd vivota votazzjoni magħluqa u għaddiet ċar. Emenda 12 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 13 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess dak favur kontra astensjonijiet għadda. 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess I dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess J dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet, K favur kontra stensjonijiet għadda, kompromess L dak favur dak kontra stensjonijiet għadda, M dak favur dak kontra stensjonijiet għadda, N dak favur dak kontra astensjonijiet għadda, Issa, l-emenda 29 dawk favur daw kontra astensjonijiet għadda għaddiet 30 dawk favur daw kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Kompromess O dak favur kontra astensjonijiet għadda. P favur kontra astensjonijiet għadda. Issa minn da 40 dak favur daw kontra astensjonijiet għad ma 10. 41 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Issa morru kompromess E f'dak favur daw kontra astensjonijiet għadda emenda 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet, f'44 favur kontra astensjonijiet għaddiet immorru għal kompromess R, dak favur daw kontra astensjonijiet għadda immur namlu verifika elettronika kif emendata. votazzjoni maluqa 42 favur anzi 44 favur għax jidu nżidu tnejn magħhom bla karta memħat kontra issa iftaħ il-votazzjoni fuq ir-resoluzzjoni kollha kemm hi. Forsi jista' jkun nistess xi kultant mhijiex qed tewdew waħed għall-President nagħlqu l-votazzjoni u hija l-istess tajt il-President. Proset. Issa rridu namlu l-mandat. Rridu namlu votazzjoni fuq dan. Regola ġdida sebajn. Il-rapporter nemmen li tittiftaħ il-proċedur, il-proċedimenti, iva l-ewel. Nishtiq li x skolla kollha u l-kollegi nir-ingrazzjon għal kooperazzjoni għal dan ir-rapport. Nixtieq ngħidilkom li kien rapport ta' natura sensitiva ħafna, nispera li fit trialogu nistgħu nappoġġjaw il-pożizzjoni tagħna u jiena nipproponi jien nipproponi li mmorru u it-trialogu u mhux qudiem il-Kanarja. Mela r-rapporteret jipproponi li aħna niftħu negozjati taħt l-ewwel qari mal-bilan illi naslu eh, għal ftajim mal-ewel qari u l-mandat ikun il-rapport li għadna kif adottajna u l-kompożizzjoni ta' tim ta' negozjati se jkun eh, il-preċep u l-vice chair jew il-vice chair kif ukoll ir-rapporter jista' jkollna votazzjoni elettronika fuq dan jekk intom intom jekk intom favur, intom favur li niftħu l-negozjati. 41 er, anzi 43 għax qed tnejn magħhom. 43 iridu u ma kien hemm ħadd li hu kontra. Dil-votazzjoni kull ma jmur issir iktar komplikata. Issa naddu għal punt li jmiss li huwa numru 13 fuq il-protezzjoni ta' l-euro dik li konna għadin niddiskutu għaw kulħadd lest għal votazzjoni mela l-emenda ħamsa dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet er, l-emenda 14 dawk favur le edi taqa mela l-emenda 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Seba, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 8 dak favur kontra astensjonijiet, anzi, maġiċ adottata, 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 16 dak favur kontra astensjonijiet ma ċettata aċċettata disa daw favu daw kontra astensjonijiet għaddiet 10 daw favur daw kontra astensjonijiet għaddiet numru 11 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet 17 ġiet ta' 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 daw favur daw kontra astensjonijiet għaddiet 20 daw favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet numru 1 eh, favur kontra astensjonijiet. Diet. Kompromess A. Favur kontra astenzjoniet taddi. L-emenda tlieta. Favur kontra astenzjoniet taddi. 13 taqa. Erba. Favur kontra astenzjoniet taddi. Għan issa nibbutaw b'mod elettroniku fuq id-dokument kollu kemmu. Kolħat i-vota ġifri 44 favur,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 ħalli bekk niprofaw nispiċċaw kmieni. Okay, uh, Gianni's uh, uh, arrived, so... Tajab, mela Giannis wasal u issa qed li aħna konna ftit kmini mhux u kien tard. Jekk jogħġobkom żommu daqsxejn il-kwiet. Dan huwa rapport illi aħna nagħmlu s-soltu fuq il-Bank Ċentrali Ewropew, dan huwa fuq il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-sena 2012. Naħseb aħna żgur nistgħu ngħidu xi ħaġa fuq dak li jagħmlu din is-sena. Ma tantx inħobbu nqogħdu lura aħna, iżda ejja nisimgħu lir-rapporter. Ġenni, jogħġbu. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi lill kollegi kollha u anke ringrazzjakom tal-paċenzja illi ħattu bija u għattu tistennewi. Jina kont eh, għat nattendi l-għata konċiljazzjoni dwar il bħġi tal-din raġuni jikolli nejt illi ma stajċ nżom ma zewċ eh, ma stajċ naqma kollox bazzikament. Mela jina nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla għal 247 emenda illi resquli mill-ewel taqatajn li tajt L-dawn l-emendi kolli ngħid li hemm sitt suġġetti ewlenin. Mela, mill-emendi tal-IPP għal u l-essendi qed nara li nies qed jarfu r-rwol pozittiv tal-Bank Ċentrali Ewropew grazzi għal programm OMT tal-għadżona euro. Parti minnek aħna din naraw li fil-Parlament Ewropew hemm ħafna talba għal iktar trasparenza u għal iktar responsabilta li għandha tittieħed minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew, speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-arkitettura l-ġdida ta' kif qed titfassal u għandha kompetenzi ġodda l din raġuni kulħadd qed jitlob li jaħdmu b'mod iktar trasparenzi l-emenda ta' Sinjura Golpelz hija emenda importanti ħafna maħabba li tirreferi għal pubblikazzjoni tal-dak li hemm fil-Governing Council tal-Bank Ċentrali Ewropew, ġifieri nifukaw daqsxejn iktar fuq dan il-punt. Apparti minn hekk aħna din naraw il-Bank Ċentrali Ewropew rid jaħdem daqsxejn iktar għall-ekonomija reali, speċjalment tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Dawn il-proposti kollha nsibuhom fl-emendi li kienu prezentati, speċjalment ftit minnhom jippreżentaw il-preżentazzjoni ta' eh, programm simili għal Fund for Lending l-Ingliż U aħna għanna ħafna u koll eh, emendi minnħata l-kollegi Tremoza u kollegi tijaw illi fil-fat u illi aħna jkonna l-asset backed securities. Aħna din naraw u koll il-pozizjonijiet huma eh, imbeda ħafna u aħna naraw illi fil-fat din politika riġita ta' austerita eh, hija meħtieġa il-gwe u Partit ieħor fil-fatt din ikunu favori jazda li sijaru partit ieħor mhuwiex favur din l-emenda li jitolbu koll li konna iktar bazi fuq l-istabilità tal-prezzijiet jena nittama li aħna ħankunu nistaw insibu ftejim fuq il-politika tal-tfassil ehm, ta' zona euro u għan naħsbu li l-munita wahdanija ġifiri l-euro tista' tgħinna ħafna f'dan ix-xenarju din nistanaw li kienet id-dija rappresentata mill-kollega Gall li hija bażi tajba l-diskussjoni. Dan ħajkun sewwa ġifieri li aħna nkomplu naħdmu fuq dawn is-suġġetti flimkien mal-kollegi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, I'll now move on to the shadows. So first of all, for EPP. Mela nisimaw l-shadow reporters. Nibdew bis-Sinjor Galpelz. Grazzi ħafna, Sinjor President, nixtieq ningrazzja ħafna l rapporter għax-xogħol kollu illi għamel kellu ħafna ħafna emendi illi tresqulu iżda naħseb illi wieħed jista' jikklassifikhom dawn l-emendi fi gruppi differenti ta' suġġetti u kif għamlu minnaħa tal-essendi naħseb li għandu jkun lan tagħna wkoll li aħna nistabilixxu valur ġdid ipermettu li illi nitkellem mhux biss fuq eh, l iżda in ġenerali. Jien naħseb il-puntat tagħna e kif kien is-sena li għaddit ukoll huwa ir-rapport tal-Bank Ċentrali waħna aħna qed naraw illi il-kompetenzi tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-kompetenzi l-ġodda kellhom ikunu espressi b'mod ċar ħafna u aħna rridu nżommu magħha din kemm jista' jkun din il-ħtieġa. U fuq l-aġenda ta' kull stat membru nafu li jixtiequ joħolqu kostruzzjoni ġodda ta' investiment u liħol iktar opportunitajiet ta' xogħol iżda dan mhuwiex il-kompetenza ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex ix-xogħol ewlieni. Għal din raġuni naħseb iridu noqogħdu daqsxejn lura mill noqogħdu nippretendu dawn l-affarijiet il bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li bank Ċentrali Ewropew fis-sistema tal- UMT għandhom Eh, kellhom rwol importanti ħafna u għal din raġuni naħseb jista' jkun li kien hemm daqsxejn eh, ta' surplus fis-suq ġifieri il-Bank Ċentrali jirnexxielu jagħmel xogħol sew. Iżda jiena naħseb illi forsi dan nistgħu nikkonfermaw bħala fatt tista' forsi ma nistgħux nispjegaw daqshekk tajjeb, però jiena naħseb illi hija xi ħaġa importanti li f'Ġunju l-interessi għandhom jitnaqsu Pero jiena naqbel ukoll mal-kollegi li qed jgħidu li dawn ir-rati ta' interess li kienu baxxi ħafna jistgħu jwaslu għal effett negattiv l-aħħar mill-aħħar. Issa dwar il-kondizjonalità ta' dan kollu jiena naħseb illi favur illi il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll ikun indipendenti minn dawn il-kwistjonijiet kollha jkun jista' jpoġġi nifsu f'pożizzjoni aħjar, pożizzjoni illi kun jista' jimbotta lilu nifsu l qudiem u aħna apparti minn hekk irridu naraw li ħan implementaw miżuri ġodda ħalli bekk il-politika ta' tranzizzjoni tkun qed taħdem tajjeb. Fil-settur e-, ekonomiku Ewropew anke tal-kumpaniji, tan-negozju l-problemi li għanna mhuwiex minħabba in-nuqqas eh, ta' fondi dawn huma biss dinja biss parti mill-problema issa dwar il-programm jiena ikolli ngħid li dan il-programm huwa importanti ħafna. U jiena naħseb ukoll illi dan mhuwiex programm illi jista' jkun soluzzjoni permanenti. Minħabba li mhuwiex wieħed mix-xogħlijiet li għandu jagħmel Bank Ċentrali Ewropew illi jistipula eh, jew jagħmel tajjeb għal budgets tal-istati membri, però jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba illi dawn il-miżuri ma jkunux ristretti bċertu limitazzjonijiet fil-futur qarib naħseb illi irridu naraw li dan kollu ikun illimitat. Jiena naqbel mal-kollegi li fil-fat resqu dawn l-emendi sabiex faċilitaw u kol l sistema din ħaġa tajba napprezza l-emendi tal-kollegu nappoġġa l-idea l-Banek ċentrali għandhom jgħinu sabiex aħna nagħmlu l-phasing out ta' din il-miżura. Ħalli bekk it-tensjonijiet fuq is-suq jibdew jonqsu jkolli ngħid illi ma nistax naċċetta dawk l-emendi illi jixtiequ jaraw illi il-Bank Ċentrali Ewropew irrid jerġa' ipoġġi il-budget tal-Istati Membri fuq livell tajjeb ma naħsibx li din hija bażi tajba sabiex aħna nippruvaw imbidlu ċertu affarijiet u kompetenzi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li l-Bank Ċentrali għandhom ikunu immexxija b'mod demokratiku, iżda jiena naħseb li dan nista' nimmaġina ħdaqxin differenti minn dak li kien preżentat f'ċertu mill-emendi ikolli ngħid li jiena favur li l-indipendenza tal-man jista l-indipendenza tista' tkun garantita wara li l-mandat ewlieni jkun implementat. U minn dan kollu nista' ngħid illi nappoġġa dawk l-emendi illi huma favur id-dialogu monetarju jixtiequ li jkun hemm diskussjoni intensiva fiħdan dan il-dialogu monetarju jiena naqbel ma dawk il-kollegi li qalu li fil-fatt dan is-semma bosta drabi. li fil-fatt il-żewġ funzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropa u ġbitu sorveljanza u tajn u għandhom ikunu separati. L-aħħar punti għandu x'jaqsam ma' regolamentazzjoni fil-laqa li aħna kellna bejn ix-Shadow Reporters dan reġa' Int għala darbohra ġifiri fuq li ma bazi aħna nistaw nisseparaw il-tip ta' kreditu, tip ta' flus li aħna jkollna. Kna bostamenti oħrajn, bostamenti anka dwar l-euro bħala moneta internazzjonali kif ukoll ir-rwol tan-nisa fil-governing board tal-Bank Ċentrali Ewropew dawn ma punti li forsi m'għandix niddiskutihom ma iżda għaddi niddiskutihom fil-laqat ma' Shadow rapporters l-oħra. Ringrazzjak. Thank you very much. Uh, now for the Grazzi ħafna s-safissem. Eh, l Sur Dorvalds. Grazzi ħafna, l-għuna t nishtiq ningrazzi ħafna l-rapporter tal-rapport li resqilna, ma naħsibx li imma l-fejn idħol biss fl-emendi minħabba li xiftit minn dawn il-kommenti diġa smajnjom u eh, smajna kommenti dwarhom u nasib kienu kommenti diġa relevanti allura nitkellem fuq żewġ punti jew tlieta l ewwel jiena naħseb li għawek mhuwiex il-post fejn aħna rridu nitolbu għal-reviżjoni tal-trattat għabbażi ta' dan ir rapport ġifieri U għankam minħabba li jena jgħed bil-edha f-suppost dej Silvi kja li jgħatel qed jena naħseb illi fuq il-dibattitu politiku aħna nafu li għanna bżon dan il-dibattitu. Ma nafx jek dan għandix nisquħwis fil-rapport iżda. ikkolli ngħid minn nixtaqsek kontra il-fatt li aħna nitolbu dan. Iżda xorta waħda maħni xan appoġġaw dawn it-talbiet illi nirrevedu trattat minkejja li forsi jista' jkollna wkoll diskussjonijiet dwar dan issa għandna mistoqsija oħra kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mar-rata mal-politika tar-rata tal-kambju. Aħna naħsbu illi din nistgħu niddiskutuha iżda din hija kwistjoni li għandha tkun diskussa mis-setturi ekonomiċi ta' kull pajjiż U aħna rridu niftakru wkoll dak li ġara fis-snin sebejn meta aħna pruvajna niddiskutu nisolvu l-problemi ekonomiċi meta e, kien hemm ħafna devalwazzjoni tal-muniti bħala kompetizzjoni. Id-devalwazzjoni tista' titqabbel ma meta inti tkun fis-sodda għal-bidu tkun sħuna s-sodda, iżda tista titqalleb u tiksaħ eh, u ma tibqax komda. Din eh, fil-fatt ikolli ngħid li din mhix eh, l-idea tagħna, allura kieku neħħu l-elementi minn 14 sa 16. It-tielet kwistjoni għandha x'taqsam mad-demokrazija u r-responsabilità li qed tkun tinġar mill-Bank Ċentrali Ewropew kulħadd saħaq fuq il- fatt li għanna naħdmu b'mod demokratiku, iżda aħna ma nix noqogħdu neħbew laqas wara dan il-punt u naraw li l-Bank Ċentrali Ewropew ikun inqas indipendenti milli aħna nixtiequ aħna nasbu l politika monetarja fi dan il politika monetarju il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun indipendenti kemm jista' jkun. Iżda jiena naf li wara li smajt lis sur Draghi mux eh, kullħat t-tjemel dawn l-ħar deċizjonijiet. U għaldin raġuni aħna meta nħarsu lej dan ir-rapport nasib li mexin fil direzzjoni tajba fil-fatt. U ħajkonna diskussjoni tajba suppost flimkien mal Sur Pittella u żgur li ħajrna xirna insolvu kwistjonijiet oħrajn simili. Grazzi. Grazza ħafna. Min se jitkellem għal grupp tal-ħodor, Sven. Il-rapport, il-rapporter tagħna Eva Joli mhux edha maħna, ma tistax kum maħna, lek ħanqara l-istqarrija taħal ewwel net, nirringrazzjakom għalla bot ta' rapport, verament bażi tajba biex nkun nistgħu naħdmu lejn l-aħħar rapport. Nixtiequ nisqu l-fatt li m'hemm referenza għall-involviment tal-ICB fit-Trojka fil-dan l-appozz ta' rapport għalek irridu naraw eżattament nitolbu il-revizjoni tal-modus operandi ta' trojka u anki l-involviment tal-ECB. Aħna rridu nerġu nidifixxu mill-ġdid il-responsabilta u jkun hemm iktar responsabilta demokratika għal dak li huwa il-programmi ta' assistenza u aħna nenfasizzaw il-fatt li huwa importanti li ma jkonniex programmi ta' għajnuna li jkunu ottimisti wis. Istess mod aħna nilqaw l-emenda 161 ta' li xmiet li jitlob il-Konsil biex jikkonsidra l-involviment ta' Trojka li sibi u l-IMF. L-istess mod u għal-iktar trasparenza dwar l-involviment tal sibi fl-Istati membri um, dawk li kuna dejjem xi kriżi finanzjarja huwa importanti ħafna jina li ngħidu kif namlu fl-emenda 212 li l-kunċett ta' insolvenza meta nitkellmu fuq likwidità li jagħti il bank Ċentrali lil pajjiżi fil-żona tal-Euro, ovvjament dan Iridu jaraw eżattament il-qada tal-bank meta jkun hemm ukoll baza legali għall-insolvenza jew inkella meta l-awtorità ta' supervisjon jiddeċidu li xi entità m'għandix rekwiżiti minimi li nsibu fil-CRDC il-qafas tal- din is-sentenza tfakkarni fil- fil-Latin kont itallem l-iskola jgħid il-kellim. Dan kollu biex jingarantixxu ċertezza legali u anki jkun hemm iktar stabilità finanzjarja. L-emenda 146 titlob l-ICB li jitkellem dwar il ftejmiet sigriti dwar l-assi nazzjonali eh, skont eh, l-ammonti ta' assi interali anki il-bonds tal-gvernijiet li xi bank ċentrali tal-pajjiż tal-euro, tal-żona euro jista' jkollu fuq il-balance sheet tiegħu fuq il-lajnuna għal likwidità f'kas ta' emerġenza aħna nixtiew li jsib jkun iktar trasparenti u jgħid kemm hemm istituzzjonijiet f'kull pajjiż u l-kondizzjonijiet skont li l-linji EIA, anki ir-rati tal-imax eh, marbuta magħhom. Il dawn il-illa lines laħqu 206 biljun ta' euro, ġifri ammont sostanzjali ta' flus rridu nfakru koll li sebi dwar l-impen li jagħmel divulgazzjoni ta' dokumenti tal-OMTs skont ir-rapport tal-OMT imma rrid ikun hemm iktar responsabilità demokratika ta' dawn il-programm li tal-SMI. xi punti minnhom jitkellmu fuq l-aċċess għal kreditu tal-SMEs u anki il-politika monetarja f'dan il-qasam. Ġifiri, qed aħna rnoqodu attenti ħafna l għannet biex nobligaw l-istituzzjonijiet li benefikaw mill-likwidità tal-Banek Ċentrali li jżidu l-ammont ta' kreditu fil-ekonomija ta' veru u rridu kol jikonsidra possibiltajiet biex iddaħlu miżuri ġodda għal kondizjonijiet ta' funding għal SMEs li jkunu aħjar fis-suq uniku. Miżuri pal dawn huma ġustifikati jekk nikkonsidraw il-fat li livelli li għatmarajna bħalom għalla talba ta' għajnuna ġifiri u s-sistema tal juro kem ta' tajnuna fil-qasam bankarju. Għalek l-emenda 59 ta' Silvi Gulaħ kif ukoll 63-68-128 u oħrajn minn l-kollega Tremosa u ukoll numru 77 ta' surbal 77 minn sinanti ta' Sinjura Balesku. Dawn qed juru il-bżonn biex ikun hemm kundizzjonijiet li l lill istituzzjonijiet ta' kredit li qed jitolbu l-għajnuna tal-ICB, jiġifieri biex dawn iżidu l-għajnuna għall-SMEs fuq il-net financial assets il-ftajjim aħna qed nistennew bil-ħerqa l-evalwazzjoni tal-ECB fuq dawn ir-rigward. Fl-aħħar u dan kollu importanti biex verament nsaħħu l-parti tar-rapport dwar l-Unjoni Bankarja referenza wkoll għal backstop supranaturali il-mekkanizmu ta' rezoluzzjoni unika u anki deposit guarantee schemes u l-axar mux l-inqas bżon naraw li kun separazzjoni ta' bil-fors sabiex bejn l istruzzjonijiet biex iku għal dak li għandu xjaqsam għax xol tal-banek li tantu essenzjali għall-ekonomija reali. Se għafaw, nishtiq biss nisħaq il-fat li aħna nqodu attenti ħafna, se nqodu attenti ħafna għaddaw klemendi li eh, huma wis ambizjużi per eżempju l-emenda 24 ta' Sur Langen et jilmenta li livell ta' rata ta' imax rata ta' imax hija baxxa wis dan huwa kumment li ovvjament joħorġu minn eh, normi ta' taswiq li jivarjaw għalhekk aħna dan ma naqblux miegħu il-Sinjura Epping issem bil-fat li ċertu bon, programs ta' bonds u ma' illegali u naħsbu li dan mux floku li tejt dawn il-kommenti. Maħna t nistennaw er, bil-ħerqa li niddiskutu ta' flimkien biex namlu proposti ta' kompromess tajbin. Għaw xaħti li jishtiq jitkellem fuq dan is-suġġett qabel naddi għar nibx nerġaw nisimu mġiti rapporter nishtiq li tajtu innis nies li se jkollna bżonn għal punti 15 u 16. Għax ma nixtiex li nqogħdu nistennu innis, nies ġifieri Anita Hübner, Domici Jina edaw, eh, Mr. Lamberts u Sur Kluter biex nkunu nistgħu nkomplu b'dawn ir-rapporti. U anki il-shadows tal-punt 16 eh, biex jiġu f'dan il-kumitat għax imżon ikunu għom meta jkun sejm issom huma. Tajjeb wis. Mela, ġanni għandek xi 20 minuta għal dispożi 10 sekondi biss. Xtaqt nirringrazzja l-kollegi kollha u l-pożizzjonijiet li ħadu. Ovvjament kont naf għax l-emendina kont rajtom, hemm ħafna punti fejn nistgħu naqblu fuqhom, speċjalment fuq trasparenza u oħrajn. Aħna nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis filgħodu biex nispera nkunu nistgħu nimxu l qudiem sabiex noħorġu rapport li jkun tajjeb, xiraq u verament jirrispondi l-pożizzjonijiet li ovvjament ikun naraw li huma ta' maġġoranza f'din il-laqa tagħna. Grazzi. Tajjeb ħafna. Issa it-timetable se nivvotaw fuq fl-4 5 ta' novembru biex nimmiraw għal plenarja ta' Diċembru fuq dan is-suġġett. Issa se jkollna nieqfu ftit imma mhux se noqgħod nistenna Eh, sa unof sin ħamsa l ħak sa l-offiċu biex nerġalura. Iġifiri, nitlobkom li nibdo 20 minuta qabel dan il-ħin biex nkunu sanu tilqu 20 minuta qabel il-ħin. Jean Paul, għandek xi problema, mandi lebda problema, sinjura, imma ara ek nistennow nofsija tlet kwarti dawk li edinaw jiddejqu jitilqu biex nqodu nistam l-oħrajn. Iġifiri, ija, ħaġa deplorabli nispiċċaw żewġ tiqlafa hawnhekk. Jina, naħseb li e, nissospendu l-assembleja għal tlet kwarti ma naħsibx li hija ħaġa raġunata. I was only going to suspend it. Jina, kont se nitlob waqfa ta' kwarta, mhux għal tliet kwarti. U jiena tlabt biex eh, nibatu għan-nies li eh, huma e, responsabbli mill-punti 15 u 16. Ġifri jiena vera nispera li kwart toħra nibdow nerġgħu. Naf li għaw xi nies qegħdin imma oħrajn mhux qegħdin jiena Eh, naqbel ma kej biex ninkomplu biex xogħol imma naħseb li il-kollegi li mhux edina għandhom ukoll xi ħaġa xiejdu fuq dawn is-suġġetti, riżoluzzjoni u l-irkupru. Ġifieri jiena sen aħna suppost li nibdow dawn il-suġġetti fl-erba u nofs u ħamsa. Issa qed ngħid ejja nibdow fl-erba u 20. Ġifieri qed niltaqgħu fit-triq tan-nofs kompromess. Xinkella noqodu naħlu il-ħin. Nispera li l-assistenti u n-nis responsabli edin jibatu il messagġ permezz text messages permezz tal-mobile jgħidu l-MPs taħħom biex saqajhom madarhom jiġu hawnhekk 10 minuti Jean Paul. Nistenna 10 minuti, jekk għandek xi ħaġa li tixtieq diskut. Per eżempju, eh, l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali dwar il-short selling, għaliex le?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 Okay, right, let's, let's resume. Mela, inkomplu. Naħseb li għanna il-protagonistu kollha ta' rapport ta' Kej. Leonardo mhux ġej għall-SND għandu il-noti imma mawx deputat l-SND <laughs> li jaqrom, forsi namilom jien. Naħseb tkun eh, xaħġa interessanti għajna raw li konniex namlu dil-bicċa xogħol ukoll. Mela, Kej, fidejk. Meta qed nitkellmu muġi fil qafas ta' dan ir-rapport, ta' bozz ta' rapport. Grazzi, Sinjura President. Jiena naħseb li mod ġenerali hemm overlap f'dawn l-emendi li se jiġu mill-grupp politiku kollu. Ġifiri se jorbtu meta jkun hemm standalone amendments, jina sibt appoċ minn għax verament dawn qed itejbu l-rapport oriġinali. Peress li hemm dan il-konsensus, jiena l-ġimgħa l-oħra irnexxieli nibat l-ewwel abbozz ta' kompromessi b'bażi ta' dawn l-elementi. Iġifieri dawn ingħataw lix shadow reporters jekk hemm xi membri oħra li jixtiequ jarawhom l-ebda problema ngħaddihomlhom. Kien hemm xi punti li fuqhom ma tantx kont ċara, ma tantx fimtom fejn iridu jaslu l-kollegi. U kien hemm xi ftit tas-sur Dominici fil-fatt u nispera li l spiega sessir għax jina daqxejn ħawda ma nafx eżattament fejridu naslu bihom. Issa l-emendi tijaj kienu limitati jina żiet informazzjoni ġdida li ġiet ippubblikata minn mindu dan ir-rapport ħareġ u jiena rrid ukoll niċċara xi ambigwitajiet li kien hemm fir-rapporti meta konna ħriġnieh meta inqara minn ħattijħor u ħattijħor għalu li li kienem xie affarijiet li kienu jiftemu motiħor jiena rrit nbiddilom. Għanibda minn xie zoċ punti li għamilna biex nirfina u rapport l ewwel net fis-settur tal-assikurazzjoni huwa limitat ħafna kif konna diġa diskutejna imma kien hemm żewġ rapporti mill-supervizuri tal-aqda internazzjonali li ħarġu dawn nirreferu għalihom fir-rapport issa għax ħarġu wara li ġna rapportana huwa importanti li nirkonoxxu l-fatt li dan huwa xogħol e, verament tal-bidu li għad ħafna xi jsir anki fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ma huwa importanti li nirkonoxu il-fatt li dawn ir-rapporti saru minn qabbażi ta' riskju sistematiku. U tajjeb li ngħidu li eh, qed nitkellmu fuq dawn il-kumpanniji ta' segurazzjoni mill europa na ngħidu li mhux kollha qegħdin f'din is-sitwazzjoni ta' riskju sistematiku. l-amnibus numru tnej neju kol rridu eh, nkomplu nizvolġu qabel nitru fċertu dettal għawnek. Qasam ieħor xtaqt insemmi li dwaru kien ftit emendi għax isna qbilna fuq is-CSDs anki l-emendi tiegħi. Jiena xtaqt li namel em, em, fuq dawn il-CSDs li jaraw il-telf il telf bankarju ma nafx kif se napplikawhom mod iktar wiesa. Jiena naħseb li dawn is-CSD huwa ovvjament il-kontinwità tal-operat u ħafna membri qalu semmaw x'tip ta' servizzi se jkunu kruċjali fi żmien ta' kriżi. Jiena ngħid li CSDR definizjoni nużaw li la wkoll. kol Eh, naddu għalija għax għalissa definizjoni għadha waħda vaga għalek bżon li aħna il-regolamentana ta' CSDR stess bżon li forsi nereveduħa. Assam, punt iħor li għawnek mux sekket naqblu fuqja il-Recovery Resolution ta' CCPs. Um, l-irkupru dan il-rapport ħareġ u kulħadd ra jien qed nara li ħafna mill-emendi qegħdin jiġu spirati minn dan ir-rapport tas CCPs. Peress li aħna nixtuq li jkun hemm konverġenza internazzjonali u anki u natura cross-border tas CCPs u CSDs u infrastrutturi oħra, aħna naħseb li importanti li nżom u damajni għana din il-konverġenza globali. Irnexxilna namlu dan fl-emendi tagħna, jiena fl-emendi tiegħi fuq il-CCP Recovery Resolution jiena komplejt naħdem fuq għal emendi tiegħi morru f'dan is-sens huwa wkoll importanti li meta l-prodotti kollha jiġu klirjata mis-CCP hemm bżonn ikun hemm pjantar kupru. Anki jekk nirrikonoxxi l-fatt li rridu nagħtu attenzjoni partikolari li dawn li għandhom eh, ċertu clearing ta' bil-fors nkunu m'għadhomx għaddhom is-CCPs. Il-swieq eh, il-protagonisti ta' swieq ukoll huma differenti għalhekk wieħed irid iqishom għal karatteristiċi tagħhom partikolari eh, ġifiri tkun hemm pjan imma rid ikun hemm affarijiet speċifikati skont il-bżonn. Fil-rapport insibu punt li ġi diskuss dak li nejdu l ring fencing fil-font ta' default. Jekk impoġġu l-kuntest ta' CRD u anki l-idea tal-collateral ħafna minn CCPs jgħidulna li jekk għanna possibilità ta' CCP li kunem cross margin CCP wieħed inti kollok jista' jkollok qed iġib flimkien żewġ kwistjonijiet li huma f'konflitt jekk ikollok inti senarju ta' kriżi. Ġifieri hawnhekk huwa punt li verament irridu nerġgħu nqisuh naraw jekk hemmx konflitt bejniethom anki għal ġejjieni fil-parti tal-kubru tal-rezoluzzjoni. U għawnek nejt hemm xi ħaġa li se ġib problema oħra naħseb li hemm bżonn nitkellmu dwar dan il-ġimgħa d-dieħla fil-laqgħa tax-shadows. Ġifieri flima punt jibqa' kupru u flima punt semmor nersqu iktar riżoluzzjoni. L-awtorità tar-riżoluzzjoni rridu natuha opinjoni fejn tieqa fid-default. Ma jfissirx li dawn irridu jitħlu f'dan l-istadju, is-CCPs fil-planning tagħhom stess għandhom jaħdmu għabbażi tal-fat li jista' jkollhom iktar strumenti tal-kupru għad dispożizzjoni. Ġifieri rifil ta' default fund imma il-din il Hemm bżonn li jkollna seta li t-intervjeni kemm meta tara li hemm bżonn kemm jista' jkun kmieni fuq customer assets jew inkella għal protezzjoni tas-suq iktar wiesa. Naħseb tajjeb li ngħidu li l-ebda CCP ma resaq li il-fund ta' default meta kienet il-kriżi fl-ar tagħha fl-2008 ifisser li l-affarijiet iridu jkunu veru imwera biex wieħed jasal għal dan il-punt. Ġifiri situazzjoni li qatt ma wasalna li ġifiri mux xaħġa ħaġa li eh, rridu nikkunsidrawha kif ġiġi. Naraw setat se jkun hemm, ġifiri meta eh, jkun hemm is-sitwazzjoni ta' default. l ideja hija li jkun hemm kontinwità fl-operat li kwieħed irid intervjeni qabel biex jkun żgurat li l-operat jibqaddej e, ikun ġustifikat biex jagħmel dan. Imma fil-flessibilità tal-autorità ta' rezoluzzjoni dan it-trigger point jekk il-kunem il client assess li jiġu medda, hemm bżonn li kunem involviment ta' din l-autorità biex il-klienti kollha jiġu trattati bl-istess mm, eh, l-istess mod, anki l-fondi jiġu trattati bl-istess mod. Ridu ukoll niftakru l-fatt li memx em, eh, relazzjoni diretta mal-klienti ġifri ta' CCPs. Il-klient dejjem irridu naħsbu fih. Ġifiri hemm bżonn naraw li riperkussjonijiet li jaqaw fuq eh, klienti li laqqas biss ikollhom eh, id-dritt li jintervjenu fuq dan aħna irridu naħsbu. Dan ovvjament jasal il-punt meta l-autorità ta' riżoluzzjoni tkun qed tipprova verament tnaqqas id-dannu li jista' jsir f'każ ta' problema ma' din ma tistax tkun il-linja ta' difiża għal clearing house għalhekk il-punt meta il-membri ma jistawx jizommu mal-clearing house u anki l-client assets iridu jiġu voluti l-autorita rezoluzzjoni trid titħol pala biex tagħmel l-arbitraġġ. Għalhekk naħseb dawn huma il-punti li rridu niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena naħseb li mill-emendi li rajt sissa għaw anke mill-isfond ta' diskussjoni l-lum, qed naraw li nistaw naslu għal konsensus wiesa ħafna biex nkunu nistaw nibatu messaġġ qawwi li l-Kommissjoni għal fatt li l-client assets huma differenti minn dawk ta' l-clearing members u rridu nirrispettaw il-fatt li l-client assets ma jistawx eh, jagħmlu bihom li jridu ma għandhom jiġu ukoll protetti Eh, tajjeb wis nħani għafaw, Grazzi ħafna. Uh, and now I'll move on to the shadows for the Issa naddu shadows fissem li PP l-Onorevoli Hubner. Grazzi, nixtin niskuża ruħi, pero jkolli del-waqt nitla għalix eja da e supposta da f'komitati jħorin. Jena l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lix l-rapporter tal-li formulat sensila ta' kompromessi u jina naqbel bisħiħ maħħa fuq il-fat li il-fat li setet tamel dan ifisser li kienem li jem ħafna common ground bejn il-shadow rapportez u rapporter u nħu gost għal daw il-kompromessi u kompromessi fuq elementi oħra tar-rapport. Nishtiq nisħaq fuq ċerti kwistjonijiet li saru suġġett ta' kompromessi u forsi nagħti l-opinjoni tiegħi, nispera li na korretta kif qed nifhem jien li l kompromissi li nisħu fuq il-qafas tal-kupru u riżoluzzjoni għandhom jgħixu f'dak li għandu xaqsam ma l t mhux bankari bħala assigurazzjoni ecc. u kwistjoni ta' rizoluzzjoni hija waħda mill-nijiet li, li għandha tkun il-kontinuità tas-servizzu hemm ċerti partijiet tal-infrastruttura tas-suq li għalihom m'hemmx eh, provvedituri alternattiva. Allura dan jekk jitinala eh, u daw l-istituzzjonijiet ħajkollhom effett ħażin fuq il-klijenti. Il-pjan ta' riżoluzzjoni għandu jiġi maqbul bejn l-autoritajiet differenti ta' riżoluzzjoni jekk ikun hemm grupp li għandu entitajiet f'ġurisdizzjoni differenti issa ndub mod iktar speċifiku fuq il-partijiet iktar ċentralizzati jien qed nifhem il fuq il-ħtieġa li nsuġġettaw dan is-CPs mal-liċenzji bankarji ma' kontraparti li tkun ċentrali skont l-kupru ta' skont il-direttiva tal-kupru bankarju. Aħna naraw kif qed nifhem jien waqt li li rapport qed jifoka fuq il-preservazzjoni tal-funzjoni ta' primary sentiment aħna qegħdin naraw il-ħtieġa li nżommu il- il-partijiet komplementari ta' CD u anka il-kompromessi jista' jkun fihom iktar formulazzjoni komprensiva fuq is-sertu tal-assikurazzjoni u nisħu fuq l-ħtieġa li ġam semmi llum li nieħdu kont tal-iżviluppi ta' insolvency tu immanka li mmorru liljen mill-1998 Finality Settlement Directive f'dak li għandu x'jaqsam ma' sistemi ta' pagamenti. Imma wara li qed dan naqbel bisħiħ ma' kom li hemm ċerti kwistjonijiet li għadhom miftuħin minn dan il-lat li għaliex m'hemmx kompromessi imma minkejja dan forsi nibdew il-ġimgħa l-ħab ewwel laqgħa tagħna biex nirriżolvuhom fil-kors ta' dawk il-jiem speċjalment hawnhekk il-valur li jkun wassal għalih mill-klijenti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 u relatat fuq mis kwistjoni dwar jekk il parteċipazzjoni ta' clearing members fil-dak tal-jandu xasamma l-allokazzjoni qabel ma nġibdu qabel ma nċaqalqus il-management board ta' CCP jekk ikunx ta' vantaġġ għal klient Imma dan huwa in ġenerali jiena nieħu gost nara li qed nimxu lejn direzzjoni tajba. F'dan jandu xaqsam l- mas-suqi finanzjarja l rejna konfidenti ħafna li naslu għal kompromess u ningrazzja lil kej ta' dak li jewet qed sissa. Grazzi ħafna jkolli mmur issa. Thank you, Danuta. I understand it's difficult when you have another. Naf li huwa diffiċli li meta jkollok kumitat joħroġ presidi fuqu ma għandna xejn biex naqraw in-noti ta' Leonardo le mela jiena x-shadow tal-alde mela ħankompli bil-bicċa tijaj. Nirringrazzja li l-kej għal-rapport taħħa, ma poġġejċ ħafna ħafna emendi, għax inti fi prezentazzjoni tijak semmit il-punti tajba. l li nipruvaw mwet u leġizlazzjoni wahda hija importanti li tkopri ir-riżoluzzjonijiet, ir-riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet mhux bankarji għannek għanna għanna li kon aktarx bżon iktar minn leġislazzjoni waħda. Naħseb huwa importanti ħafna li nżommu funzjonijiet kritiċi fi żmien ta' stress enormi u kulħadd jgħid jimmira lejn dan. U importanti li aħna nieħdu kont tal-linji gwida internazzjonali u naqbel miegħek illi daw kienu inevitabilment kienu iktar wisajn minn dak li aħna nixtiequ għall-Unjoni Ewropea, allura forsi jista' jkun il-każ li npoġġu iktar dettalji ġew fihom imma nkunu konsistenti magħhom. Naħseb inkonsistenzi kieku jinkwetawni. Forsi għandna nissuġeru l dan. Hemm xi aspetti fl-emenda numru 80 li semmi il definizzjoni tal-FSBs li, li twessa l-ambitu ta' rizoluzzjonijiet fil-dawl fil-possibilità ta' falliment. Iġfiridu naslu fuq dettal fuq kif naslu għal dan. Is-CCPs ovvjament forsi huma l-ikbar kwistjoni fuq f'moħħna Naħseb importanti ħafna illi inkunu ċari u dan jinkludi it-tnaqqis ta' riskju ta' default permess ta' counterparty imma meta id-CCP jiwettaq default rridu nieħdu kont ta' u għanna bżon niċċaraw il-prinċipi ta' arranġamenti kontrattwali u mux biss kif il-membri jaddu it-telf li jkunu eh, esperienzjaw li klijenti tagħhom kif is-soltu jisir. Naħseb dan huwa punt li inti kontet tagħmel li it-telf mandux jaddi għal fidej għal fuq spallej li klijenti speċjalment ma jkun hemm żball eh, minnaħa ta' ccp jew ma jkunx linja ta' difiża CCP kif qed Il-linja ta' diviżjoni bejn il-kupru u riżoluzzjoni huwa diffiċli na naqbel miegħek li ikun e, mexa eh, meta kollox ikun ġi eżawrit u dan jista' jinkludi kull tip ta' telf u arranġamenti speċifikati mill-pjan tal-kupru. Forsi dan huwa il-mod kif wieħed irid iwettaq ċertu hekk imsejjaħ ring fencing. Issa dwar riżoluzzjoni bankarja u l-kupru ta' ħajna e, nixtieq ħafna e, li jkun hemm ċertu li jkun hemm interventi illi ma jsegwux eżattament dak li hemm fil-pjan tal-kupru għaliex dan qatt ma jkun l-istess bħal dak li inti timmaġna li tagħmel fi pjan tal-kupru u jnaħseb li tajjeb dan li jisil dan il-flessibilità li nippermettu dan sakemm li nkunu nistgħu nkunu kapaċi li nispjegawh. Nejdu li kien hemm pjan tal-kupru ħaġa sabiħa li hija temm issa se nagħmlu xi ħaġa differenti tafu intom li fit trialogu fuq eh, risoluzzjoni bankarja u l-kupru bankarju xi kultant xsejjes hemm ħsejjes li uħorġu minħat tal-kunsill illi jisu illi ma jagħtux importanza li l pjan tal-kupru li tkollok mappa għall-investituri biex jisegwu biex wieħed ikun jaf x'jistenna jina kon naħseb illi meta tiġi għal punt għal rizoluzzjoni waħda mill-iktar affarijiet sempliċi hija l-pożizzjoni li wieħed għandu jieħu u naħseb allura rridu nikkonsidru l-kwistjoni ta' interoperabilità jekk minħabba dispożizzjoni ta' aċċess li jispiċċaw biex ikunu kwistjoni il-klienti ma jkollhomx ir-responsabilità għaliex ma jistgħux jitrasferixxu għal CCP ieħor, allura frankament jiena naħseb li nkunu fallejna lil pubbliku ġenerali. U allura għanna bżon nerġaw inħarsu lej kwistjoni ta' interoperabilità u fil-linji tal-importanza li għanda jekk ikun hemm falliment minnaħat ta' CCP dwar l-assigurazzjoni IVA u għacċar li għanna bżon għannu xi ħaġa fuq il-kupru il, risoluzzjoni ta' istituzzjoni ta' assigurazzjoni irridu namlu xi ħaġa ta' tip ta' afas kbir illi jkopri kollox huwa ferm iżjed diffiċli li nagħmlu riżoluzzjoni ta' rikupru ta' assigurazzjoni li mhuwiex bank minħabba in-natura fuq ta' medda ta' żmien twil ta' responsabiltajiet għandek perjodu ferm itwal. Allura din mhix ħaġa nistgħu nagħmluha wara li nkunu ħsibnija, ma dan huwa proġett apposta ipprovajna namlu ċertu xogħol fuq bl-appoġġ tal-grupp meta konna din nitkellmu fuq solvins numru tnejn u frankament aħna nafu iżjed aħna xort għanna problema dwar eh, cross-border asset transfer. Allura nissuġġerixi dinija biċċa xogħol parti kbira, allura kif ġi suġġerit dwar is-CSDs okkażjonalment jista' jkun hemm il-każ ta' ċerti partijiet li tista' tgħid orrajt meta nitlu f'dit tip ta' problema nkunu meta nkunu vintajna ċerti soluzzjoni li kienu applikabli mbagħad inti tara artikli u Issa għal dawk li jġestixxu l-assets din hija kwistjoni differenti totalment għax il-klijenti huma segregati u eh, mamulin minn kustodji. Mbagħad għandek il-possibilità biex dawk l-assets jiġu trasferiti għal naħoħra. oħra għandek segregazzjoni għawek. Ġifiri jekk l-asset manager ifalli ma jfissirx falliment totali minnaħa ta' dawk li jkunu investew. Jekk ikollok asset manager kbir li ifalli jikollok attività li tista' tasal għal takeover. Probabilment allura ma jintilef xejn dawk huma ħsibijiet tiegħi fej l-emendi tiegħi fej lejn li ma direzzjoni jistgħu jmorru. U forsi nistgħu ikunna xi laqgħat tax-shadows jekk le mela il-kellimni jmiss fissam il-ħodor Filip. Grazzi Sharon. Aktarx nistankun kun fl-istess trelog bħalek mela kej jider illi le ma kienx moti illi jina l-kull fajl ħanaħdem ma' Viki issa ħajkolli opportunità biex naħdem miegħek allura forsi li tkun differenti issa naraw. Irridu naraw. I must say uh, there are some ECR people with whom I can uh, work pretty well I think so uh, uh, let's uh, let's start by uh... Ja nibdew billi l-ewwel Jiena imħasseb xiftit li waqt li qed impoġġu fil-post il-qafas leġislattiv kollu kemm għal banek fil-fatt natu nagħtu vantaġġ lil xuħut mill-istituzzjonijiet mhux bankarji. Allura aħna nemnu l-Kummissjoni m'għandix toqgħod bil-qiegħda mingħajr ma tamen xejn għal ħafna żmien bla ma toħroġ bi proposti per eżempju il-prezz ta' direttiva tal-BRD għal-banek tkun e, tiġi ignorata mill-istituzzjoniet mhux bankarji f'dak għandu xaqsamma effiċenzi ta' riżoluzzjonijiet. Jien ma tantx toġobni din l-idea ta' level playing field imma għandna nagħmlu xi ħaġa fuqha biex nottienu din din hija l-ewwel punt, it-tieni jidher daqsxejn stramp illi ma ndaħlux kollox pakket wieħed. U għamnek jina naqbel ma dawk li qalu illi soluzzjoni unika għal ħafna mhix tajba. Bażikament aħna kuntenti bil-mod li inti kej ħdimt fuq il-qafas tal-kup riżoluzzjoni għall istituzzjonijiet mhux bankari, aħna minna is-CCPs eh, nexus għal sistema kien hemm maġġoranza kbira l dan imma permezz ta' dan aħna qed inħolqu sistema ta' riskju. Ovvjament dan mhux se jiġri jiena niftakar xi wħud dan il-nuqqas ta' strument li jista' jagħti biss eh, problema fuq il- sakemm ġiet ġurnata waħda hekk ġara u kollox kellu jitħallas minn iħallas it-taxxa Amerikan. Issa, ix-xogħol sar sew u allura barra mit-trigger, mit-resolution trigger, ma minnix ħafna fuq is-CSDs u l-oħrajn. Dak li jett inti fuq trigger u li tagħti ċertu eh, spazju għall-awtorità jienet nifhem il-filosofija warajja imma hemm bilanċ bejn id-diskrezzjoni u predictability. Le, jina marriċ rizoluzzjoni ta' istituzzjoni finanzjarja li tkun operata minn biċċa kompjuter għax ovvjament ma tistax timmaġina l-possibilitajiet kollha li joħorġu. Imma minkejja dan jimma rridx nagħti diskrezzjoni sħaħ, anzi diskrezzjoni wisq l-autorità ta' amministrativa li permezz tal-azzjoni jew nuqqas tagħha tista' toħloq eh, eh, ħsara li s-soċjetà kollha kemm u da dit inkludi ħsara finanzjarja. Aħna rridu nsibu l-aħjar mod kif niġġestixxu u nħolqu din il-linja fina bejn daw iż-żewġ ħtiġijiet ta' predictability u l-ħtieġ u d-diskrezzjoni meħtieġa biex aħna nażlu il-riżoluzzjoni l-inqas ta' spiża. Naħseb waħed mill-element l-iktar importanti u għal nassigura runa li kull devjazzjoni minn regola normali għandha tkun ġustifikata billi nizlu il-prezzijiet tal kopru tal risoluzzjoni s soċjetà Jina ma tantx niddeja l-ispejjeż li spiża l fuq il-partiċipanti tas-suq, hawnhekk qed nitkellmu bażikament fuq ir-regolament ta' governanza u nassiguraw l-interessi tas-soċjetà in ġenerali u dan if u dan ifisser spiża iktar għal jekk din tfisser eh, spiża l parteċipanti l stakeholders allura hekk aħjar. Aħna ma nixtiequx illi jitfgħu ħafna pis finanzjarju fuq l-aħraq fuq is-soċjetà ġenerali. Issa, rinforzar ta' sistema taħt Solvency tu u fil-fatt kien interessat interessanti nisimgħu eh, il-bieraħ fuq dal-bilanċ ta' volatilità fejn kien hemm argument favur simetrija dak li nemnu huwa li ħaġa differenti dak li għandu xaqsam ma' kupru riżoluzzjoni ta' istituzzjoni mhux bankarja bħal pereżempju l-AIG illi tiddilja b'mod massiv fuq prodotti finanzjarji il-għaliex minnaħal waħda inti għandek il-ħin tista tajt minn qabel illi inti ħat tidħol ġoħajt u ovvjament diffiċli biex taraħ il-ħajt imma għandek sijat u minuti u mandekx mekanizmi f'postom tal-kuplu. U allura irridu naraw jekk għandix bżonn noħolqu differenza fir-reġims ta', ta insurance. Is-senti daħħalt e, l-emendi diversi tagħna skont David li bil-qeda ħdejja. Issa, ma jidirx li daħħalt rekomandazzjoni għal kummissjoni biex tħares mod speċifiku lejn dawk li joffru backstop. Nixtieq nifhem għaliex int ma daħħaltiex din. Għaliex? għaxet forsi għan nivvotawum, ħatta per garantit li ħatna għan nivvotaw fuqom, jew marriċ li l-Komissjoni tħares li b'mod iktar dettaljat. Ix-shadow banks. Kifett int, aħna għanna parti sinifikanti tal-bankarja tiċċaqla għal eh, istituzzjoniet mhux bankarji u għawnek qed innoħolqu distorsjoni fis-suq jekk inti tisforza obbliga obbligi fuq il-banek uffiċjali u fil-fatt aħna m'għandix l-istess obbligi fuq istituzzjonijiet mhux bankarji li jagħtu servizzi bankarji. Il-regola ġenerali hija l-istess espożizzjoni, l-istess riski, allura aħna għandna probabbilment għandna nidentifikaw b'mod korrett dawk l-istituzzjonijiet mhux bankarji u nissottomettuhom għal reġim ta' riżoluzzjoni speċifiċi fej għandek m'għandekx effettività. Aħna preżentajna żewġ riżoluzzjonijiet u aħna nixtu nkunu nafu x'taħsbu fuq dawn waħda wieħed mill-aspetti li aħna għanna xejra li ninjoraw u dak minħabba xogħol li għandna qudiemna huwa aħna inħarsu jkun kompartament tal-industrija b'mod separat u riskju sistematiku jista' jiġi minħabba l-interazzjonijiet tal-interkonnessjonijiet bejn bejn il-kompartimenti differenti. U allura aħna nemnu illi il-sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja għanda probabilment u dakin fl-emenda 38 għanda toħloq sistema in real time fej kunem monitoraċ ta' riskju. Ixri jiġifieri aħna niprovaw impoġġu bil edha et impoġġu bil-qeda fuq il-ħajt bejn iż-żewġ bejn kompartimenti differenti u naraw x'qiegħed jiġi fit-traffiku bejnithom biex nippruvaw nidentifikaw, nippruvaw nidentifikaw xi riski li joħorġu. Aħjar il-prevenzjoni milli naġixxu wara qafaw u nħares il qudiem biex nitkellem biex inkompli naħdem fuqu ma'kom imma xel inti għandek iżjed impenji mill-għandi jena, grazzi ħafna. Do you wish to take the floor on this? Jurgen, t-ixtiet t-tkellem dwar din? Le, ħanaddu l-kontribuzzjoni tagħna bil-miktub. Tajab mela dwar dan it-tkellem iktar qudiem ma nafx kemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem dwar dan il-punt. Jiena xtaqt nabbuża mill-pożizzjoni tiegħi bħala President biex nerġa' nikkummenta fuq il-fatt li aħna meta konna dinħarsu lejn dan il-punt aħna rridu nagħmlu differenza bejn dawk l-affarijiet fejn naħseb li jkun tajjeb li aħna ngħidu ċertu affarijiet fuq l-istess tip ta' exposure, l-istess tip ta' riskju, dawk l-affarijiet fejn naħseb li nistgħu ngħidu li hija differenti il-riskju jista' jkun differenti jekk qed nitkellmu fuq istituzzjoni ehm, sistemika, ġifieri f'bank jistgħu nitkellmu fuq affarijiet li huma aktar sistemiċi minn shadow bank. Dependi fuq li ma tib ta' bank dan hu. jekk dan ikun bank żejr, nirridu naraw aħna jekk din ta' ixħat affettu s-soċieta, pero din hija xi ħaġa li għandna rridu nirriflettu daqsxejn dwarha minħabba il-fat li l-pjanijiet ta' irkupru ma' proporzjonati għall-istituzzjonijiet u rridu nqisu wkoll il-natura sistemika tagħhom sabiex nevalwaw il-proporzjonalità. Mela, kej, lura fidejk ħalli tikkonkludi. Iva nixtieq nitkellem fuq dak il qal Filip, ġvri dak kollu li mhuwiex inkluż f'dan id-dokument aħna nassumu illi tant huwa differenti li aħna xorta waħda votaw dwarhom. Però aħna nafu wkoll li dak illi qed nitkellmu fuq ġifri dwar is-settur. Irridu naraw li fil-fatt aħna naw jinkludux dan fir-rapport Naturalment, il-vot separat jiex ħaġa li aħna konna diġa qed nimmaġinaw u dak li aħna fil-fatt konna qed naħsbu hawnhekk hija li aħna rridu eh, nitkellmu fuq l-istess eh, suġġett. Issa, dwar l-affarijiet li huma simili naħseb fuq il-kontinuità u n-negozju jiena xi ħaġa li l-koll li naqblu magħha u naħseb l-importanti li aħna nsemmu il-fatt li hemm għodda differenti dan jiddependi eżattament fuq kif il-problema inħolqu Ġifieri jekk il-problema għandax taqsam mal-ġestjoni ħajkollok numru ta' għodda differenti li inti tixtieq tuża. U anke fuq il- dawn id-differenzi. ġifiri jiena naħseb illi fuq id-diskrezzjoni din għandha x'taqsam ukoll. Jintu ġobni t-terminoloġija wkoll li qed tintuża fuq il-fatt li wieħed rrit juża il-trasparenza sħiħa u naħseb illi fil-fatt kelli ħafna CCPs li kienu din jgħiduli Jina tistax tbassar kollox, iżda tista' tbassar ħafna affarijiet u jina nixtieq illi fil-fatt aħna nkunu nistgħu ngħidu li dawn huma l-affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw ma nixtieqx li dawn nikkonsidraw ma l-ewwel darba meta tiġri l-biċċa ta' xogħol ġifieri hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu sabiex nħejju ruħna sew. Jien naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna din inħejju ruħna Eh, blaħjar mod. tissa fuq eh, il-trasparenza sħiħa dan huwa punt importanti wkoll. Jekk hemm ċertu klijenti li mhumiex qegħdin madwar mejda ta' diskussjoni, jkun hemm xi assi li huma involuti fir-riżoluzzjoni u xi tip ta' kubru aħna rridu niskuraw li huma għandhom trasparenza sħiħa. U fil-fatt il-possibilità li wieħed jieħu pass lura din hija xi ħaġa importanti wkoll u rridu niskuraw li m'hemmx diskrepanza u m'hemmx zbilanċ fis-seta tan-negozjati. dak li għandu xaqsam Mississippi ccps l-membri l-oħrajn, jina naħseb li fil-fat, hemm modi oħra ta' kif nistgħu niddiskutu dan kollu. Naħseb li kull tip ta' devjazzjoni mir-regola irridu għaw wkoll, jina naf li hemm nies li jistgħu jkunu eh, voluti u hemm nies li mhumiex ma jistgħu ma jkunux hemm min huwa iktar responsabbli minn ħadd ieħor ġifieri rridu niskuraw li din il-ġerarkija hija definita bl-iktar mod ċar. Naħseb li żgur li ħan nitkellmu ehm, fid-dettal dwar dawn it-tama li din hija xi ħaġa li aħna nistgħu niftehmu dwarha meta aħna nkunu nistgħu niddeċidu x'tip ta' ftehim aħna nixtiequ, ġifieri naħseb illi jissa jkun ħana din id-deċiżjoni fil ġemat li ġejn. Issa parti minn hekk naf li t-test li tressaq il-ġimgħa li għaddiet hemm bosta fihem bosta affarijiet li jaqblu ma' xulxin dun id niddiskutu ħalli naraw jekk intom taqblux xin inkludu dan kollu naħseb illi malli aħna jkun neħilsu minn dawn id-diskussjonijiet kollha. Mbagħad nittama li aħna nkunu nistgħu infasslu l-aħħar kompromess ħalli vera naslu għall-aħħar vot li ħajjittieħed fil-kumitat settembru ottubru ġifiri ma nistax nifhem illi eh, kunem hemm bżonn li niddevja wis aħna jekk kan imxwek. Iva, dinja l-iskeda li aħna nappjanata f-17 ottubru ġifiri mbagħad ndiskutu dan il-punt. F'Novembru fil-plenarja ġifiri aħna qegħdin nittamaw li nkunu nistgħu nirresqu l-idea tagħna dim il-Kummissjoni mill-iktar fis possibbli għalihom. U qed nħu gost intu eh, Eh, toġobkom l-idea ta' presumptive power l-ura naħseb li din xi ħaġa importanti ħafna għal rikupru riżoluzzjoni. Mela issa ngħaddu għal punt fuq l-aġenda numru 16 u aħna hekk ħan diskutu l-emendi tar rapport ta' Jürgen Klute. Nixtieq illi nfakkarkom il-li l-imkow huwa involut ukoll skont ir regola 50 għanna ċertu kompetenzi konġunti komuni minn kajja li l-imkom għandu kompetenza esklusiva ċerta waħda għandu id-dritt. Ma nafx nafxek rapporter tal-inkoj xedawwek, għada ma wasliċ, memx taħmel, iżda jirres emendi b'mod dirett flikon aħna tlabna illi dan il-fajl fil-laqa tal-koordinaturi ikun f'fajt ta' priorità ħalli nifutaw mill-iktar fis possibbli minħabba li jekk biss aħna nistgħu nibdew in-negozjati u naraw illi intemmu x-xogħol tagħna b'mod formali mal-Kunsill qabel ma jistispiċċa din leġislatura u aħna xtaqna illi niddiskutu mal-imkom fuq il-kompetenzi u naġlu kemm jista' jkun. U ma bdew jaħdmu dan l-aħħar wara l-laqgħa tal-konferenza tal-President tiju u issa din jgħidu li ma jistgħux jivvotaw qabel 27-28 ta' Novembru minkejja l-fatt li xorta waħda ħiltaqgħu huma fl-4 u l-5 ta' Novembru jiena jkolli ngħid li aħna naħsbu il-timetable tal-votazzjoni tal-limko ġifier li jivvotaw fl-aħħar din mhijiex daqshekk ħaġa li ħan nistgħu naċċettaw speċjalment minħabba l fat li aħna diġà għedna li huwa urġenti dan il- dossier u li ħana rridu naġlu kemm jista' jkun ġifieri qed nittama li nistaw nikkonvinċhom ħalli jivvotaw qabel, ħalli bekk aħna nkun nistaw naddu ħalli nivvotaw aħna warajhom hekk kif ippjanajna fl-14 ta' Novembru. Jiġifieri ma nafx jekk intom ma tistgħux u l mod ta' kif jaħdem l-imko, jekk għandkom xi tip ta' influenza, kieġobkom jgħidulhom li aħna ma nistgħux inwaqfu il-possibilità illi fil-fatt dan id-dossier jkun konkluż. Jurgen kieġbok, Iva, grazzi ħafna Sharon. Iva, ikolli ngħid li kont sorpriż bl-ammont ta' emendi li rċivejt. 700 34 emenda kelli imresqin dwar dan ir-rapport minnaħat il-kollegi, però konna nħarsu lejdan kollu b'mod relattiv. Naħseb li kienem ħafna emendi simili għal xurxin fuq punti fuq l-istess punti ġifiri. ikkalma ikkalmajda xej meta għandu najt li ek kien il-każ ġifiri kienem ħafna emendi simili. Iżda jina naħseb illi dan juri illi kulħadd qed jieħu bis-serjetà dan is-dossier din hi xi ħaġa tajba minħabba illi kemm għal servizzi kif ukoll għal dawk li qed jużaw is-servizzi għall konsumaturi dan huwa punt importanti u anka l-amministrazzjoni pubblika u anka fil-qasam tal-banek naturalment il soluzzjonijiet li aħna qegħdin nippruvaw infasslu għandhom ikunu jaħdmu tajjeb fil-sati membri kollha din raġuni jiena naħseb li jkun tajjeb illi aħna ninkludu wkoll ħafna minn kollegi fil-ħidma fuq dan ir-rapport ħalli bekk aħna nirrappreżentaw sistemi tal-istati membri kollha fuq il-ħlas ta' fuq il-kontijiet tal-ħlas dan is-sitwazzjoni tal-pajjiżi kollha jridu jkunu riflessi. Werner Lange għandu raġun. Werner Lange fl-ewwel diskussjoni fil-fatt turina li anka hemm ċertu differenzi kulturali f'dak li għandu x'jaqsam il-flus kontanti. Iżda mhux biss qed nitkellmu fuq hekk, qegħdin naraw illi hu fil-fatt refera għal fatt li aħna mhux biss qegħdin naraw il- wieħed għandu jiftaħ kont bħal da ġifiri kun jisu klient li kun sfurzat sabiex jiftaħ anzi dan il-kont iżda irridu naraw li dawk li jixtiequ jkollhom dan il-kont tal-bank ikollhom id-dritt li jiftuħ. Aħna nafu wkoll li f'dan il-kumitat aħna din naraw illi eh, ħajkonna tlet direttivi li ħajkunu validi f'dan il-kontest ma nix ninsewa sa qabel ma nippermetti li jitkellmu l-kollegi u x-shadow rapporteurs nixtieq li nitkellem fuq din ir-rabta jiena ma' regolamenti ehm, oħrajn jien naħseb illi dawn eh, l-elementi naħseb li mux għafin għot nikkommenta fuqhom kollha sa fina naħseb li fil-fat dawn il-kontijiet ta' ħlas jistgħu ipoġġuna f'pożizzjoni avvanzata jmexxuna l-qoddim f'dak li għandu x'jaqsam is-suq intern. U jiena naħseb illi minħabba li għanna ħafna frammentazzjoni fis-suq intern, aħna rridu nelbu dan l ixkel kemm jista' jkun malar. Issa jekk aħna ħa nieħdu bis-serjetà id-dritt illi il-klijenti u l-konsumaturi ta' nistgħu għandhom id-dritt tal-mobilità, aħna rridu wkoll naraw li kulħadd ikollu l-aċċess għal ftuħ ta' kont bħal dan u aħna nafu illi fil-nis li rridu nikkonsidraw, rridu nikkonsidraw anka nis illi jaħdmu b'mod freelance u li ċarqu minn pajjiża li jħor jixtiequ forsi jiftħu xi tip ta' kont u rridu nikkonsidraw ukoll tiġijiet tal-studenti illi mhux ehm, ftit ikollhom problemi b'dawn. Jina naħseb li bħala membri tal-parlament aħna ma nistawx ninsew l-importanza ta' dawn l nies Issa dan kien l-ewwel punt minn ħadd issa dwar it-tieni punt jina naħseb li rridu nibqgħu nħarsu lejn il qudiem Jista' jkun li aħna nkunu nistgħu nimmaġinaw li ċertu affarijiet ma naċċettawhomx aħna rridu naraw eżattament kif qed ikunu regolati il-servizzi tal-ħlas fil-pajjiżi tagħkom u intom tidu sasunilkom infuskom għalfejn hemm din il-problema kulturali jekk hemm. U għal dawk li l-izvilupp ekonomiku fil-Unjoni Ewropea u fl-Istat membru partikolari huwa importanti, dan huwa dossier importanti ħafna. Issa t-tielet punt importanti huwa l-punt tal-kompetittività u kompetizzjoni. Jiena naħseb illi jekk aħna mhux ħajkolna sistema waħda maħna maħniex ħajn kunu f'pożizzjoni kompetittiva f'dak li għandu x'jaqsam il-ħlas. U jina naħseb li fil-fatt għandna naraw li aħna jkun nistgħu nimplementaw servizzi aħjar u f'dak li għandu x'jaqsam il-Banek, il-Bank Ċentrali Ewropew li li fil aħna naħsbu illi nistgħu ngħaddu għal affarijiet oħraj konkreti sa sabiex nevitaw ċertu xkielu problemi jekk kif għandna bħalissa anke f'dak li ndu xaqsam il-bidla minn Bidla tal-muniti minn konta li jien naħseb li rridu naħnu favori ċittadini u sabiex nagħmlu hekk aħna nabżon bżonn ta' miżuri li jkunu jistgħu implementati b'mod komuni fuq il-livell Ewropew. Kummenti uħor, il-Parlament Ewropew fil-fatt f'dan il-periodu leġislattiv dejjem tkellem favur il- L-aċċess għal dan il-kont u l-fatt li għanna jkonna din l-istruttura leġislativa aħna nafu li l-aċċess għandu jkun kemm jista' jkun sempliċi. Il-loġika fil-fatt aħna naħsbu illi nistgħu nużaw aħna jekk aħna jkonna dan l-aċċess għal għal daw il-kontijiet li tkun fuq bażi regolari. Issa jekk aħna nixtiequ illi il-banek nejnu għom maħna naħsbu li rridu nitkellmu ktar fuq il-kontinijiet u mux nitkellmu biss fuq id-dritt li wieħed ikun jista' ikaċċi lil xi ħadd. Jiena naħseb li aħna iħin kollu ħafna drabi anzi naraw li qed nippruvaw eh, naraw kif uh, nistaw noffru possibiltajt sabiex joħorġu l-banek mill impenn li jihdu. U aħna irridu naraw li il-banek ma jkunx pozizjoni illi iwaqfu n-nis mill kollhom għal dawn il-kontijiet. Naħseb il-Kummissjoni iddefinita dan b'mod ċar minħabba li anka l-imġiba illi il-banek għandhom ikollhom mal-klijenti li għandha tkun imġiba tajba huma vagi ħafna bil-mod kif qed jiddefinixxu għal din raġuni naħseb illi rridu niddefinixxu dan kollu b'mod ħafna iktar preċiż. Il-Kummissjoni lesta li terġa' tifformula dan mill-ġdid u jiena mhux noqgħod noqgħod lura. U għandi punt ieħor ukoll dwar it-tielet parti, ġifieri dwar l-aċċess U għandi kwistjoni wkoll tal-ħasil eh, ta' flus u il-rekord kriminali aħna dan l-aħħar tkellimna wkoll ma' rappreżentant tal-bank fil-Ġermanja u aħna rajna illi u għalilna li fl-aħħar mill-aħħar il-ħassil tal-flus ikun jista' ikun konfermat wara li jsir. Imbagħad Eh, iżda jkun problema jekk wieħed ma jkunx ħazzjoni minn qabel fuq il-livell legali ġifiri. aħna nafu illi f'dak li xaqsam il-ħasel tal-flus dan hija xi ħaġa illi ħin kollu qiegħda tiġri. Iva vera li aħna rridu nħarsu l-qudiem li l-ġejjin Iżda, rridu nkunu nafu wkoll jekk aħna ma nistgħux nevitaw dawn il-problemi jekk ma nimplementawhomx dawn il-miżuri u dan l-għodda, Importanti li ssir l-evalwazzjoni li hemm bżonn li ssir iżda hija kwistjoni wkoll għandha x'taqsam mal-prosekutur pubbliku. Eh, aħna nafu li jekk ikun hemm xi ħadd li jkun suspettat li pereżempju qed jagħmel ħasil ta' flus un mbagħad tkun kasiħor, ieħor naħseb li din eh, għanda xaħġa xi ħaġa li għandha x'taqsam iktar mal-prosekutur eh, u mal-pulizija li mbagħad il-kont tal-bank jingħalaq wara li jkun hemm xi sospetti m'għandix tkun kompetenza tal-bank partikolari. Iġifiri jena naħseb illi f'dak li għandu xaqsam il- it id-dinja tista' tkun diffiċli, iżda jiena naħseb illi ħejkun diffiċli li aħna n-implementaw dan kollu jekk um, ma nagħmlu biex iktar faċli għal konsumaturi sabiex jużaw din is-sistema u sabiex sens laqqa għax l kontra l-antana. Grazie. Very much. Uh, I think we've got a lot of interest in this file. I'll go to the shadows first of the EPP, Werner Langen. Tajjeb, wis mill-insa naddu. Grazie ħafna, Signor President. Jena nixti li nitkellem fuq eh, dak li ntqal mill-Kummissjoni dwar din il-proposta. Din mhijiex ehm, raġunament soċjali, ista hija eh, raġunament hija ġustifikazzjoni li jabbażat iktar fuq issu intern. Jiena naħseb li għawek qed nitkellmu fuq is-sussidjarjetà u min huwa responsabbli u rridu nħarsu lejn dak li tqal mill-Kummissjoni qalu illi 95 miljun persuna jixtiequ jiftu kont tal-bank kemm ħafna nies li għandhom iżda l-aħħar ħames snin 16% tal-klijenti bidlu il-kont tagħhom. Issa rridu naraw x'inhuwa kemmija kbira il-ħtieġa għandna naħsbu li fil-tramuntana tal-Ewropa m'hemmx din il-ħtieġa sa minn nofsinhar sa tramuntana hemm memx daqsek uh, eh, domanda iżda fir-Rumanija u l-Bulgarija aħna nafu illi hemm din is-sitwazzjoni li għadha xejn differenti din hija sitwazzjoni bħalissa l-Kummissjoni bħalissa da tgħid lill-Istati Membri rregolaw dawn kollu f'direttiva u li huma jippubblikaw ukoll lista fejn il- eh, ban fejn il-ban lista tal-banek li permettu li joħorġu banek Ehm, kontijiet tal-bank skużawni li jkunu basi ġifir aħna rridu naraw min kun jista jippermetti li joħro jinfetaħ dan il-kontu batanna l-punt tal-trasferiment tal-konti tal-kontijiet u t-tlet punt huwa ta' trasparenza. It-fassil eh, u l-ftuħ ta' kont partikolari tal-bank jina fuq dan liktar li kommentajt. Li Il-Sur Klute jgħat jissuġġerixi li f'kull stat membru wieħed ikun jista' jiftaħ kont tal-bank. Ekk qed jissuġġerixxi Sur Klute kalla jgħat jgħid li kull ħadd stat illi pereżempju għandu ċertu relazzjoni partikolari jew jgħix pajjiż partikolari ta' studju. Relazzjoni meta tnejt relazzjoni qed ngħid xi tip ta' rabta anzi mal-pajjiż qed nitkellem fuq studju natu każ jew nkella xi tip ta' xogħol, imbagħad ikun jista' jiftaħ eh, kont din tkun differenti ħafna meta nqablu ma dak li aħna għandna bħalissa bħala proposti li ħerġi minn ċertu stati membri bażi tas sistemi tagħhom. Ġifri dawn il-kundizzjonijiet illi huma importanti sabiex wieħed ikun jista' jiftaħ kont tal-bank għandu jkunu definiti b'mod iktar ċar. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt hemm mill-inqas 20 bank illi jkun jista' jippermetti li Eh, jiftaħ dan il-kont bażiku, iżda jiena naħseb illi kull bank għandu jkun obbligat ikun jista' joffri dan it-tip ta' kont tal-bank, kont bażiku, ġifieri jekk aħna nitkellmu fuq il livell tal-Istati Membri, ħanitkellmu nitkellmu fuq iċ-ċittadini li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri jew naraw li tkun kondizzjoni pereżempju li tkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea u kellha li jkollok il-post ta' residenza tiegħek fil-pajjiż, u mbagħad aħna nafu li nistgħu nitkellmu fuq il-funzjonijiet, aħna nafu li l-Kummissjoni qiegħda tgħid li tippreferi kondizjonijiet partikolari, iżda jekk pereżempju jkun hemm xi bank li joffri dan il-kod naħseb iktar għandna nisqu jiena apparti minn hekk fuq it-trasparenza wkoll u anke il-punt fuq il-fatt meta wieħed ikun jista' ibiddel il-kont, nagħtu każ jekk wieħed Eh, ikun nkeċċi mix-xogħol jew inkella l problema tal-ħassil tal-flus. Naturalment aħna nafu illi dwar dan nistgħu nsibu xi tip ta' kompromess, iżda jiena naħseb illi rridu naraw illi aħna ma nħaltux il-ħażin ma tajjeb u narmu dak li huwa tajjeb ma dak li huwa ħażin. Emmin qed jgħid tal-banek li dan u uh, servizz li huwa wis uh, għolja l-banek u ma jridux uh, joffruha, aħna m'għandniex bżonn xi jagħti delegati partikolari għal dan kollu li jista' jwassal dan l-istrument li jsir xi mostru burokratiku. Jiena naħseb illi aħna rridu l-ewwel net niddeċidu x'għandhom ikunu l-kundizzjonijiet u l-kriterji u mbagħad nimxu fuq hekk. Jiena iva jkolli ngħid li ma ressaċ l-emendi kolla ek eh, kif xtaqt minħabba li kien hemm kollegi oħrajn li u l-emendi naħseb li jekk nexxinna u kompromess jista' jkollna bażi tajba li għandha xtaqsam ukoll mal-obbligu ewlini tal-istat membru ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naslu għal għal level legal nafu illi jista' jkun hemm ċertu kwestjonijiet speċifiċi nafu li u kol nistaw diskutu anka iktar u din iktar fil-dettal, pero jina naħseb illi anka f'dak li għandu xaqsa mis-settur tal-banek, din hija kwestjoni importanti. Aħna nafu, jiena fil-fatt ili parti minn kooperattiva u illi nistaw tulek li tagħmel dak fil-Ġermanja għandek ukoll ħafna banek ta' tips pardon li fil-fatt jippermettulek li inti tiftaħ kont bħal da kont tal-bank bħal da u jiena naħseb li xorta waħda għandna bżonn li aħna ddeċidu fuq eh, forma partikolari u jekk inħares lejn l-emendi jekk inħares lejn l-emenda per eżempju aħna għadin naraw li dawk is-servizzi illi kienu deskritti għawek jidin naraw eżattament ċem fil-kamp ta' applikazzjoni jek dan huwiex esklusi jew le, jiena naħseb li ir-raġuni aħna nixtiequ illi niddiskutu anka fuq id-dritt tal-konsumaturi, aħna ma nixtiequx li introduċu sistema fejn qed jista' jevita l rispett ta' drittijiet. Jiena nixtieq li noffri xi ħaġa lill konsumaturi ħalli bekk kulħadd ikun jista' jisħaq fuq din il-ħaġa iżda m'għandniex narmu it-tajjeb mal-ħażin. Ġifieri aħna rridu naraw illi l-istati membri kunet jifru il-possibilità li wieħed ikun jista' jiftaħ kont iżda bbażi ta' ċertu kriterji, pereżempju ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea, mbagħad aħna naraw li f'dak li għandu x'jaqsam il-bidla minn kont tal-ieħor li aħna għandna bżonn ta' aktar trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam il-mod ta' kif ħajkun fiex ħajkun konsisti dan il-kont tal-bank, naturalment rridu niddiskutuhom iżda aħna naħsbu l-iktar ħaġa importanti dinja problema f'żewġ mill-istati fitnej mill-istati membri u anka fil pajis fis-pajjiż li mhuwiex laqqas pajjiż kandidat pat-Turkija. Ja, problema, iżda jina naħseb li qabel ma nispiċċa dan il-periodu leġislattiv aħna rridu niftemu dwar dan ħalli bekk aħna nejnu li dawk li huma involuti li għandhom problema iżda ma noħolqux iktar burokrazija. Uh, thank you. Now for the SMD, Ola Ludwigson. Tack så mycket, fru ordförande. När jag går igenom ändringsförslag... ħafna, signora. Meta jiena tajda għatajn dawn l-emendi, rajt ħafna edejat li eh, jwedu ħafna affarijiet, ħafna interess fuq dan is-suġġett. l u huma tajbin dawk li nsibu fil-kompromessi. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni nistgħu nirfinawa. Jiena sodisfatt li d-dibattitu fuq il-kompromessi huma tajbin u nistanna bil-ħerqa li kooperazzjoni tkompli fit-triq tajba. Imma hemm tlet xejriet ovvji li joħorġu. L-ewwel net il-perspettiva tal-konsumatur hija dajfa kważi laqas tisemma eh, kważi ftit li xej u din mhix ħaġa tajba Jina naħseb ħafna mill-operaturi tal-pagamenti, servizzi tal pagamenti jisom qed taw iktar importanza mill-konsumaturi mil fil-fatt. Għalhekk fuq dan il-putt għad baqanna x'naqtfu hemm bżonn nieħdu eh, l-affarijiet minn lat ieħor. Hemm bżonn li aħna noħolqu regoli u liġijiet li jaħdmu favur il-konsumaturi iktar ma jkunu favur konsumaturi iktar la affarijiet ikunu aħjar. Għalhekk l-effetti pożittivi ta' din il-leġislazzjoni bekk biss jistgħu jinħassu ħafna moviment fl-Unjoni u hawnhekk iridu insaħħu dawn l-aspetti għat baqa ħafna kompetizzjoni għal payment accounts fl-Europi u rridu naraw li l-esklużjoni mis settur tal-bankarju din il-problema tiġi meluba. Jena naħseb li s-sorprendina l-fat li ħafna nis jieħdu perspettiva dejqa ħafna, ħafna minn dawn l-emendi, et naraw edinem jisum biex ittaffu il-perspettiva tas-suq wahdini u anki biex inaqsu il-kummerċ cross-border li jisu kollox irid jibqa' fuq livell nazzjonali. Imma din il-leġislazzjoni għandha s-saħħa ħessu intern. Għandha tkun strument faċli minar lebda problemi li faċilita l-moviment cross-border bej pajis u ieħor. Rridu natu daqqatajn ukoll it-terminoloġija biex nissimplifikaw l-affarijiet, biex niċċaraw l-affarijiet. U biex eh, fil-proposta jojn jinħarġu minna l-effetti cross-border, l-effetti tajbin cross-border. Tajjeb għalek nipromovu din l-idea għanna sistema li għanda taħdem fil-Europa. Ma ninsawx li diġa għanna s-sepa. Is-sistema ta' s-sepa hija sistema cross-border minn pajis għall U hija ħaġa tajba. Hemm numru ta' komplikazzjonijiet għal eh, pajjiżi li ma jużawx il-euro imma naħseb m'għandhomx ikunu problema dawn. Hemm bżonn li s-suq finanzjarju tal-Ewropa inkomplu insaxħuħ, nibnuħ tajjeb u niqfu bil-naraw biss laffajt mill-lenti dejqa ħafna dik biss ta' livell nazzjonali. Bżon u kol naraw kif il-bizat tal-konsumaturi jitneħħaw meta qed nitkellem fuq dawn il-kontijiet il-konsumaturi kollha kollha għandhom ikollhom id-dritt li jiftħu kont. U mannix aħna mandu jkun hemm ħadd li ma jkunx jista' iħallas eh, dak li jitlob il-bank biex jiftaħ kont ma jkunx jiflaħ iħallas dan l-ammont u jibqa' b'xejn Għalhekk dwar dawn l-ispejjeż ta' biex wieħed jiftaħ account għandhom jiġu spjegati ikunu iktar ċari għal-konsumatur. Il-konsumatur irrit ikollu eddeja ċara ta' xi spejjeż jiġu involuti biex jiftaħ account. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' taxxa hawnhekk marbuta mal-account. Jekk jirnexxilna għal pajjiż wieħed informazzjoni tinata lil konsumatur tkun ħaġa tajba biex għal kull bank ikun hemm l-ispejjeż kollha ċari biex il-konsumatur ikun jista' jifhem f'liema kundizzjonijiet sejf taħ kont. Jekk inħallu eh, l-istati membri li eh, jiddeċidu huma s-sistema li tkun liktar benefika għal ta' beneficju għal konsumaturi għaliex le. Imma dejjem favur il-konsumatur ġifri għal kont bażiku qed ngħidu aħna. Mżon naraw li sistema bħal din tkun ukoll fl-interess pubbliku. Kull min jifornixxi il-kontijiet irid ikun responsabbli għal fatt li il-prodotti li jkunu qegħdin joffru ikun jinkludi account bażiku. Hemm bżonn neħilsu mill-istigma li jista' jkun hemm jekk ikun hemm biss entità waħda li tipprovi dan it-tip ta' kont. Dawk il-konsumaturi li forsi ma jkunux daqshekk attraenti minn mill-banek jispiċċaw biss jaħdmu ma bank wieħed. Ma naħsibx li għanna noħol u marginalizzazzjoni ta' grupp fis-soċjetà jekk ikunem kont bażiku li ma jqumx ħafna flus Eh, tkun ħaġa loġika u anki l-ispejjeż ikunu mrażna il-konsumaturi li jiftħu kontijiet bħal daw m'għandhomx ikollhom spejjeż eh, moħbija. Jena naħseb li dibattitu fuq dan is-suġġett fuq din il-leġislazzjoni tant importanti fil-ġimgħat li ġejn se tkun importanti ħafna għandna għal eh, irridu nħarsu il min jipprovdi s-servizz il-konsumaturi il konsumaturi għax nafu li għaw ħafna nis li ibatu biex ikollhom servizz minn bank jekk ma jħallsux l-ispejjeż eh, marbuta ma' kontijiet bħal da. Filip issa għalla li Grazzi ħafna, Senjura President. Fil-grupp tal-liberali aħna naħsbu li il-proposta tal-Kummissjoni hija xaġa li nistgħu nabboċċjaw ma' aħna mhux mux eh, dak li qed jiġri fir rumanija u Bulgarija biss għandu jikkonċernana li għandhom iktar kultura li jużaw il-kontanti, ġifiri fejn nis forsi ma tantx għandhom il-kultura li kollhom eh, il-kontit fil-bank, imma qed naraw pereżempju f'pajjiżi fi Spanja jew nies li joqogħdu fuq il-frontiera għandhom problemi biex jiftħu l-kontijiet. Hemm bżonn noħorġu filosofija ċara l-ewwel nett. għan finanzjarju u għan ta' inklużjoni soċjali. U jħet irrit jisu kol il-sensitivitajiet u l-prassi intuża fl-stati membri għalhekk jiena nitlob li jkun hemm ammont ta' sussidjarità Ġifiri, nistaw nistgħu ngħidu pereżempju li rridu li ċittadini fl-Ewropa jiġu trattati bl-istess mod imma ma nistgħux aħna nistennu li l-banek kollha fl-istati membri jaħdmu bl-istess mod jamlu dan bl-istess mod kell xi kultant ikun hemm bank f'xi pajjiż li joffri kont bażiku li l-istruttura tiegħu jkun varja minn bank minn dak li joffri bank ieħor aħseb wara fi stat differenti. Hemm numru ta' kriterji li rridu nistabbilixu l għonet rridu kun hemm rabta ma dak il personali da rabta ma dak il-pajjiż fejn jrid jiftaħ il-kont. sabiex wieħed taffi il-frodi. Qed nitkellmu fuq kont bażiku ta' pagament. Ġifiri biex inti tkun tista' tiġbed il-flus, tħallas il-kontijiet bih. Ġifiri, attività minima marbuta ma' kont bħal dan meta wieħed irid ibiddel il-kont tal-bank tiegħu minn pajjiż għal ieħor, naħseb tkun ħaġa tajba għal mobilità l-istudenti li jmorru jistudjaw pajjiżi oħra, in-nies li jmorru jaħdmu f'pajjiżi oħra. Mela, ejja ngħidu kelmtejn fuq is-sepa li rridu ntuha ċans taħdem għax ma tantx ilha li daħlet fis-seħħ ftit ta' snin biss rridu nippermettu li l-istati membri u l-banek li ma jridux daħlu din is-sistema f'qasir żmien f'dan il-każ irridu nitol bżonn nitolbu l-Kummissjoni li jingħata permess li inti l-bank, li l-kont tiegħek f'bank f'ġo pajjiż tista tieħdu ġo pajjiż ieħor. Biex dan iseħ l-affarijiet jridu jkunu trasparenti u naħseb li l-konsumaturi jistaw jibbenefikaw jekk nersqu iktar lejn armonizzazzjoni. Dan dejjem għalfini ta' trasparenza. ma ridux aħna nfetqu fuq kull full stop fuq kull koma, imma rridu nkunu ċari. Ma ridux noħolqu iktar burokrazija għal banek wara kollox u nirrendurhom ħajjithom diffiċli din hija biss proposta, proposta li għandha tikkonċerna l-istati membri kollha, mhux biss il-Bulgarija, Rumanija jew pajjiżi kandidati, u nispera li x-shadow reporters jikkonsidraw l-edeja tiegħi fid-diskussjoni li għattittiġi. Issa, Zven għal grupp tal-ħodor. don't know what's happened to the alternating, but... <laughs> ma nafx ġara fl-alternanza, ma nafx li ma kellim qabel ieħor, l-impressjoni tiegħu hija li meta jkun hemm Kamal u jiena e, nkunu qed tixxedow jew Kamal dejjem jis jitkellem warajja ma nafx għaliex imma. Mela.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 kenna ftajim bejn il-partiti, riżultati tajbin fuq din l-inizjattiva, kellna inizjattiva minħat tal-Parlament u jina daċim eh, inkwetat fuq il-proċess li għadim minnu palissa ma nafx jekk il-Konsillu xat jaħdem fuq dan u jekk jipermetti l-ħin forsi nistgħu nisimaw lejn il komissjoni u jekk hawn rappreżentanti tal-Kunsil biex jajdunna fejn qegħdin f'dil ħaġa il għaliex memx ħajkonna problema jekk aħna nqogħdu nagħmlu x-xogħol bot ma jkollniex eh, riżultati f'diversi kwistjonijiet li prinċipalment huma relatati ma' kwistjonijiet ta' konsumatur. Allura dan huwa eżerċizzju xej stramp minnaħa ta' dewmien ta' xogħol bil-mod minnaħa tal-Kunsill fuq il-leġiżlazzjoni tin nirrimarka nixtieq nagħmel huwa dwar il-bażi legali u dwar kem dan għal xi qed jirreferi u anke hawnhekk kan dawar għal Ġermaniż. Ħalli Sur langa jkun jista' jisma' nisew. Ma problema li neħu gost nitkellem jien bil-Ġermaniż, mhux problema. L-ewwel qed jiena neħu gost illi aħna qed nerġgħu naraw li għadin fuq l-istess bażi minħabba illi jiena rajt li meta kont shadow rapporter kien hemm inti kont qed tirrifjuta ħafna li tiddiskuti din il-kwistjoni, kont qed tgħid sussidjarja tal-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal f'dan l-affarijiet qed nħu gost li aħna qed nerġgħu issa qegħdin lura qed naqblu fuq l-istess l-affarijiet almenu fuq il-bażi Importanti li meta din nitkellmu fuq daw il-drittijiet tas-soċjetà aħna din nitkellmu wkoll fuq is-suq internu din daw mhumiex żewġ affarijiet li kontraduxxu lilhom infushom, anzi jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam is-suq intern hemm bżonn tal-livell ta' protezzjoni u naħseb illi fil-fatt hawnhekk qed nirrealizzaw kemm huwa importanti il-punt issa wek li vera qed eh, jissorpjandina u li fċertu eh, postijiet f'dan ir-rapport aħna din niddubitaw dan il-livello li ta' protezzjoni, aħna din naraw illi dan jinħas ħafna bnadi u aħna nafu li jħassu kol fid-debattiti U fl-artiklu tif rridu naraw eżattament kif rridu nkunu trasparenti, aħna mhux biss qed nitkellmu fuq il-kont bażiku, iżda qed nitkellmu fuq il-bidla tal-kontinijiet u trasparenza anke f'dak għandu x'aqsam il-prezzijiet u l-miżati. U fl-artiklu tlieta aħna rajna li kien hemm ħafna eh, emendi minnaħa tal-IPP u minnaħa tal-ICR minħabba qegħdin jaraw li hemm nuqqas ta' eh, trasparenza qed jiddajfu standards tal eh, trasparenza u anka dwar il-miżati dwar l-artiklu 5 ġifiri kemm dawn jistgħu verament ikunu trasferiti u anka li qed ngħidu li dan ħaj jiddajjef ukoll bħala standards u dak li huwa importanti għalina fl-artiklu 7 u għalli għawek il-Komissjoni Ewropea għamlet proposta fuq websites ta' tqabbil bej banku ieħor li fil-fant għandhom din il-miżura li qablu dawn il-prezzijiet Ġifiri, dawk il-banek eh, diretti li l-qasbis joffru servizz ħaj itqablu flimkien ma' banek illi fil-fat għandhom joffru ħafna servizzi, joffru servizz l-klienti b'mod dirett, joffru anka postijiet fej wieħed jista' jiġbet il-flus u hekk u banek oħrajn li jaħdmu fuq l-internet pereżempju li m'għandhom l-ebda tip ta' naturalment mhux qed joffru dawn is-servizzi għet nqablu żewġ banek differenti, żewġ sistemi ta' banek illi mandom x'jaqsmu ma' xulxin, ġifieri jridu noqogħdu attenti b'dan tip ta' website. Punti li huwa relevanti huwa min għandu naturalment joffri dan it-tip ta' kontijiet tal-banki, jiena naħseb nistax nifhem eżattament dak li kummissjon qed tgħid, ġifieri li jkun biżjed meta jkun hemm wieħed biss mill- l-istati membri li kunet joffri dan il-kontijiet. Iżda jina naħseb li jekk ħanħalli bank wieħed biss li joffri dan il-kont tal-bank fi stat membru li din mhix ħatkun xi ħaġa li tkun kompetittiva. Aħna fil-Ġermanja naturalment ħafna mill-lender tagħna għandna l-obbligu illi dawn il-banek ta' tfal ta' tfaddil li jgħidulhom bil-Ġermaniż xparkas għandhom dan din responsabilità għalhekk jiena naħseb illi nista' naqbel ma' Werner Langa li qed jitkellem fuq ċertu konsumaturi li għandhom pożizzjoni differenti fis-soċjetà. il rapporteru ukoll tkellem fuq eh, din il-pożizzjoni u aħna din nitkellmu wkoll fuq min għandu jkollu dan l-aċċess jiena nixtieq nappaġġa dak li qal Filip de Bakar din mhix problema biss fir-Rumanija u l-Bulgarija. Iżda għandna problema wkoll anke fuq il-livell transkonfunali aħna fil-Ġermanja wkoll għandna l-problema illi ħafna nies illi eh, qegħdin il-Ġermanja bħala refuġjati m'għandhomx dan id-dritt li jiftu kont tal-bank, ġifiri dan il-konċett ta' legal resident illi l-Kummissjoni qiegħda tuża illi dan ikun estis ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi fil-fatt dan ikun tajjeb għal dawk illi għandhom bżon ta' kont tal-bank ħalli bekk naraw illi aħna nkun nistgħu nkun iktar attivi. Mbagħad għandna kwistjoni tal-ħasil ta' flus u dwar dan jiena nixtieq ngħid lil Jurgen aħna ilna sena kważi bl-istess opinjoni iżda issa f'daq waħda għandi l-impressjoni li jinti qed tkun wisq liberalist, forsi eh, wisq eh, it-teħid minn liberalist, ma nafx, jiena naħseb il naturalment hemm ċertu obbligi, iżda apparti minn hekk nafu li hemm l-obbligi tal-pulizija u koll iżda il-bank u koll għandu l-obbligu u id-dritt li jivverifika l-identità tal-persuna tkun qed tapplika l ċertu servizz. Jiena naħseb illi dak li għandu x'aqsam il-reġistru li jista' jintuża f'ċertu moqsma jiena naħseb illi rridu naraw li din responsabilità ma tkunx trasferita biss lil ċertu awtoritajiet. Jiena naħseb iżda illi għanna naraw li aħna nkunu nistaw eh, naraw li kunem kontroll li jtisimu l-istituzzjoni finanzjarja u mill-bank u jena nasab li għu għakridu noqdu attenti ħalem ma il nresqu argumenti li ikunu kontra dan il-dritt. Jena nasab li għaparti minnekka għanna naraw illi naslu għal riżultat għalli bekk il-Kunsill ma jsibx skużi biex ma jkonkludix dan id-dossier f'dan il-periodu leġislattiv, il-koordinaturi qalu li f'dan il-periodu leġislattiv u ma jixtiequ jikkonkludu dan id-dossier minħabba li jaħsbu li ċittadini għandhom bżonn ta' simbolu għalli bekk aħna Eh, nkunu nistgħu nuru li mhux biss għandna bżonn nagħmlu dan sabiex ikollna aktar stabilta fis-suq, anka anke sabiex aħna nkunna aktar inklużjoni f'dan kollu. Jina naħseb illi fil-fatt dan huwa eh, ikun ħaġa tajba li aħna nkun nistgħu nikkonkludu dwar dan din hija xi ħaġa aktar importanti milli noqogħdu aħna ninfittxu xarla ġina u nitilfu fid-dettalji. Grazzi. Okay, thank you very much. Uh, now, Syed. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Grazzi, Signora Chair. Għandi għad ta' kwestjoni li diġaġew koperti fuq il transparenz fuq il-trasparenza eh, u paragun ta' mizati. Meta najdu design euro eh, illi, an, illi illi għandek meta tissellef 9 euro u li fi żmien ġimgħatej dawn minn it-til jisru għal 100 euro. Jiena naħseb għandek kulturi differenti fuq miżat li jkunu tħallsu u għana nkunu attenti ħafna. Dinja xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata fuq livell nazzjonali. Illa li dawn huma eh, qrib ħafna il-klijenti Issa, il-switching ta' accounts jina naqbel ma dak nintqal ma l-kollegi tal-alde, mill-kollegi tal-alde, fil-fattem it-talba talba biex jinfetaħ kont ieħor u mhux jiġi switchat mibdu l-kont għal ieħor f'pajjiż. Aħna diġa rajna il-servizz ta' switching fir renju Unit, jekk inti tħares lej il-servizz ta' legali jina ħdimt fl-IT armajn 20 senilu fil-banek u dawn kienu diġa 20 sena tard. U għandek dan il-fattur kumulattiv biex tipprova tiswiċċja bej sistemi differenti li jista' idum ħafna żmien allura jekk hemm vera talba għanna nimxu leja imma bħalissa aktarx illi illi mux li nibdlu minn kont bankarju għal-ieħor minn stat membru għal-ieħor li hija talba ġenerali imma li jinfetħu kontijiet bankarji. Fit-teorija wieħed jista' jiftaħ 28 stat membru, 28 kont bankarju u li mandomx xaqsmu ma l-istati membri. Jien naħseb illi huwa ċar ħafna illi biex wieħed jiftaħ kont bankarju f'ċertu pajjiż irid ikollu ċerta konnessjoni miqrib ma' dak l-istess pajjiż. Iridu nħallsu lejn il-perspettiva ta' suq uniku u kif nassigura ruħna li nkunu effettivi meta jina inħallas biex niftaħ kont bankarju mhux għal ħasil ta' flus, il-bank jiċċarġani disa li disa liri. Dan l-aħħar nizet għal erba liri sterlini. Allora nistgħu nagħmlu pagamenti transkonfinali. Di qed tfakkarni fis-snin sebajn. naħseb ħaġa li hija nieqsa hija għaliex huma l-iktar komunitajiet foqra pereżempju fi snin 50 missir kien ġi Renju Unit. Ma kienux joġbuħ credit cards, ma kienux joġbuħ iċċekkijiet kien persuna ta' cash. Għaliex in-nies li jixtiequ jħallsu bil-cash flus kontanti qed jiġu esklużi. Jekk inti titħallas, E, kont l ewwel ħaġa tiġi ċarġjat għal dak l-istess kont bil-karta u mbagħad tiġi ċarġjat ukoll għax tħares lejn għax inti tkun titħallas bil-flus kontanti. Nasib daw u dawn jappell dil-problema tappella ħafna u hija l-qalb ħafna il-komunitajiet foqra fuq innaħa waħda għedin nikritikaw il-banek u għedin nejdu li qed jagħtu servizz li klijenti f'il-ħafna u anka il-kwistjoni ta' privatezza u minnaħa l-oħra qegħdin ngħidu eh, li l-banek li jisma' aħna m'għandniex fiduċija fikom ma fl-istess ħin irridkom taqdu li dawn il-komunitajiet foqra. U ma tkellimniex fuq teknoloġija għandna nikoraġixxu teknoloġiji iktar, anka l-Afrika per eżempju kif edin permettu nies f'komunitajiet hawnhekk illi jħallsu permezz ta' pagamenti bil-mobile ħaġa li tkun iktar irħisa mill-ġestjoni fit-talbanek. Jekk int anka jekk inti ma jkollokx eh, flus kontanti tkun tista tuża eh, tista tuża mezzi fuq l-internet u online biex inti tħallas. Eh, u tagħmilha possibbli għalik li anka jekk inti ma tkunx jekk ma jkollokx kont bankarju xorta tista tagħmel dan. Naħseb li rridu nagħmlu għalli niftakru li għandna nippuxxaw il-kompetizzjoni tal-banek u mux eh, namlu mezz li jkun iktar ta' problemi għal iktar konsumaturi vulnerabli. Grazzi, sampo mux jadaw, ikon nejdilkom li kullħat jishtiq jitkellem dwar da għandi lista twila. Astrid, fil-fat fil-lista jem dawn. Astrid, Catherine Style u jien,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 Eh, tkellmu fuq l-iktar tiħar u speċjalment il-ġar tiegħi li naqbel bisriħ miegħu. Ma naħsibx li hawn xi ħadd hawnhekk li ħajkun kontra l-adozzjoni ta' regoli mal-Europa kollha biex li jassiguraw li ċittadini kollha fl-Europa jkollhom kont bankarju, jkunu jistgħu jkollhom kont bankarju. bankarju. Jiena nappoġġa bisħieħ din l-idea li hija waħda tajba. Jidu nassiguraw ruħna li din l-ħaġa kollha kemmi tkun ta' suċċess u tiġi applikata mill-industrija bankarja kullum kien. Ma nixtieqx li nidħlu wis lil-lin fija għax ikun hemm ir-riskju li nagħmluha nagħmlu l-affari iktar diffiċli jekk mhux impossibbli biex tkun tiġi implementata. Allura għandu jkun hemm aċċess minimu għad drittijiet bankarji u di teżisti sta teżisti biss meta fil-pajjiż residenzjali ta' dak iċ-ċittadin li jkun. mux se jkonna regola illi resident danis jista' jkun permess li jkollu kont bankarju f'kull stat membru. Jini, mhix xi ħaġa possibbli, anzi verament xi ħaġa li qiegħda fl-arja. Fatt li jkun hemm servizz minimu ta' bankarju u Jena eh, naħseb li se jkollok eh, xaħat pal, dal kollega li jahdeja li kollu kont fit 28 pajis għax huma kapaċi li eh, u koll jamministraw dan il-konti imma jena naħseb li rridu l-ewwel net naħsbu fuq il-residenti tal-istati membru. Iġifirina għalek naqbel kompletament ma' Werner Langen naqbel ukoll miegħu meta qal li mhux se jkollna bank wieħed f'kull stat membru li jrid jagħmel dan għax inkella eh, eh, dan il-bank ma tantx ikollu reputazzjoni tajba issa setku jkun il-bank tal- ta' dak li ma jifirħu xieħalsu. Għalek jina naħseb li il-banek kolla għandhom ikunu parti minn din is-sistema. Fuq in-nies li jgħixu ħdejn il-frontiera, aħna għanna 160 elf ġifiri minn 500 50 elf ruħ. Jekk dawn irridu naraw fejn se jkollhom il-kont fejn jaħdmu, fejn ħalsu t-taxxa, immaġinaw ftit il-problemi bis-sigurtà soċjali pereżempju. Hemm bżonn Eh, komst. Le, jek inti jett tġib dan il-flus bla falur, le, ħat ma jkun rrit jifta. Le kont. Mi si vrej. Ma minnu dak li jett nejdu? Jena. Ich würde mir wünschen, dass alle Länder so strikt sind, Jina nishtiq li l-pajizi kollha jkunu stretti daqskemm u l-Lussemburgu f'dak li għandu x'jaqsam id e, e, depositi Aħna naħseb li aħjar nkunu stretti ħafna li miex ħaġa ġdida li qed ngħid. Si logique et nécessaire, je dois dire, de faciliter le transfert ma nix għalfejn għoddu nejdu klim biħor għawnek. Imma din il-proċedura irridu verament naraw li neħulla eh, dak li qed xekkila għax l-istituzzjoni finanzjarji qed jagħmlu l-almu tagħhom biex iżommu l-klijenti tagħhom wara kollox. U in normi għandhom jiġu bbażati fuq il-sistemi nazzjonali ma nistax noqogħdu ngħidu li imbidlu s-sistema tal-banek fil-pajjiżi tal-Unjoni. Jiena marriċ inxekkel il-kummerċ bejn pajjiż ieħor u l-iskambji imma hemm ċertu affarijiet li inerenti għal qasam bankarju li u anki għas-suq domestiku li huwa reali. Gigol nistakas in Deutsch, val e er erst gesagt zu Iva, Sur Gigold għal Sur Klute illi ju jaħseb illi Sur Klute jisu inxtorob mill-liberalizmu jina jkolli ngħid li rikiku kien veru. Naħseb l-aħjar partit taħħodor. ħodor jaħsbu kif kif huma rnexxielhom iġibu nqas voti mill-Partit tax xalluk fil-Ġermanja. Okay, Astrid, you finished? Astrid, spiċċajt? Mela, all right. Tajjeb. Għanna xi coalition busting għaddejja bħalissa hawnhekk. Mela, kompli dan, Catherine li nixtieq insegwi fuq dak li qalet kienet tajt Mrs. Luling fuq l-accounts, il-pooling of accounts, jiena mħasba fuq dan. Ma naħsib li għandna l-opportunità hawnhekk biex bisħiħ inwet u dak li potenzjalment jista' jkun il-fatt li teknoloġija fi dan il-kumpaniji li jifmu mhux li mux li kolna eh, kwistjoni li ta' switching bej bank account u ieħor minn stat membru għal ieħor per eżempju, tant perċentwal ta' nis li jkunu għamlu ċaqal u jkunu għamlu switching ta' konti bankarja għallura nixtieq insass il-Kommissjoni. Daw se jwet u studju ta' fattibilta fuq il-portabilta ta' kontijiet bankarji ma' f-45 sena, per eżempju, teknoloġija hemm tkun u di opportunità biex aħna intejbu daw kwistjonijiet li għanna. ħagġa oħra li għadin nitkellmu fuq Premier Accounts, li fl-esperienza tijaj biex jinn niftaħ kont bankarju għal minorenni għal tfal ma kienieċ esperienza tajba ħafna meta niġu għal konti bankarji ta' tfal fost l-istati membrina u appunt u għal kwistjoni li għanna investigaw. U jina nemmen li dan huwa wieħed mill-iktar eh, punti kruċjali għal vulnerabilità tal-iktar persuni vulnerabli. U fl aħħar fuq credit unions naqbel ma dak intqal qabel u l-valur tal-credit unions jina membru tal-credit union lokali tiegħi Iva u mażar u ma lokalizzati ma jagħtu servizz eċċellenti u għana ma rridux infixklu ix-xogħol tajjeb li huma jagħmlu. Grazzi Sharon. Astrid. Astrid, grazzi ħafna tas-suġġerimenti tiegħek. Jiena qed nista' nara li fil-fatt is-sur Sehofer irnexxielu jagħmel ftejim mal-ħodor u mhux mal-xelluk u jiena noqgħod attent kiku eh, xnejt fuq il parti ta' xellu. Eh, Ajjeb. Jiena poġġet l-ismi stess fuq il-lista jina għandi xi poġġet xie emendi. Anke jiena interessata fl-idea li nkunu nista'w noħol u noħol namlu kan kont bankarju minn qabel ma tasal ġo pajis f'dak il-pajis fejn tkun sejjer fih. It-tfal tiegħek kellhom jagħmel it-tifel tiegħek kellu jagħmel dan għax se jmur l-Irlanda u kienet irritanti jekk inti ma tistax tagħmilha b'mod faċli, naħseb irid tkun hemm rabta e, ġenwina ma dak il-pajjiż li fih tkun ħatiftaħ Eh, kont bankarju għax jew hemm xi ħadd jiġi minnek jew sejjer taħdem hemmhekk jiġifieri tkun hemm ċerta rabta serja biex inti tirrispetta l-obbligi kontra il-ħasil ta' flus dan huwa għal kontijiet regolari u koll. Jekk inti set il ta' li jkun hemm għalmenu wieħed proveditur, allora dak il-proveditur irid ikun suffiċentement kbir biex tkun fej tkun fi stat membru il-konsumatur ikollu aċċess għalih. M'hemmx punt li inti taħtar bank wieħed, proveditur wieħed illi ħajkun diffiċli ħafna biex inti kollok aċċess għalih jimni skura jekk għanix immorru f'dak il-linja jekk il-banek koll għandhomx jamluwa din il-ħagġa ma naħseb li tkollok ċerti kriterji jekk le dwar xi kostitwixxi servizz li jkun biżejjed suffiċjenti. Jien naħseb li opportunità tajba ħafna li npoġġu xi ħaġa fuq l-edukazzjoni tal-konsumatura xi ħaġa tajba li inti tiftaħ kont bankarju, imma nies fil-fatt jridu jkunu edukati dwar kif jużaw eh, per eżempju skem wieħed li kont involuta fih huwa dan il-skem ta' ċek fejn inti tiffirma fuq il-wara ta' ċek u mbagħad ħadd ieħor ikun jista' jużax u dan jiġi operat fuq livell transkonfinali. U jekk dan jingħalaq min sa jgħid li nies x'jistgħu jew ma jistgħux jagħmlu b'ċekk u b'di strumenti oħra jekk ma jkunux f'ambjent familjari għalihom fejn kontijiet bankari ikunu familjari pereżempju fil-familja tagħhom fil-niġi lura għal għal-ħajja personali tiegħi kienet ommi illi għal-mitni fuq il-kontijiet bankari u mhux il-banek infushom. Issa komparabilità ta' prezzijiet għandna nkunu flessibbli naħseb dwar x'għandu jkun permess ma nafx għaliex m'għandekx ikollok paraguni u sajn fuq prodotti li jiġu f'setturi oħra. Naf li ti tħawwadna l-ħaġa imma dinja naħseb man tkun problema jekk aħna nillimitawa. Umbat, dwar in-natura tal-website li tkun hemm il-fatt li tkunx eh, website privata jew pubblika ma nafx għaliex għandna nkunu preskriptiv għall-istati membri fuq dan sakemm ikun hemm website u li tkun tiġi kreditata kif suppost u tkun edha taħdem kif suppost. Għanna naraw il-funzjoni tagħha mhux dwar kif tkun ipprovduta. Sakemm tidher li tkun ta' kwalità tajba, m'għandniex għalfejn komplu Eh, namlu din dwar il-cross subsidy fil-kontir bankarja x'inti qed tixtri pakkett jew qed xtinata eh, xi ħaġa oħra jekk inti teżamina il-sistema bankarja tkun b'xejn li ssir ħafna stati membri li jew jew ikunu tħallsu tħallsu permezz ta' miżati kbar ħafna jew inkella issi permezz tal-SMEs ġifiri negozju kbir kun jista jħallas li l-nifsu dinja xi ħaġa li eh, nistgħu marru lura li meta konna eh, Services Directive fil-mandat li kellna preċedenti jina ma nafx għad minizgur jek konniex eh, konniex sewwejni għadni taħsib li l-SMEs ma jnatawx is-servizz li kienħaqqom jirċievu. Allura, jina nemmen ħafna illi inti għandek tħallas għal dak li tuża kemm jista' jkun u mhux tkun sussidjat minn xi ħadd ieħor. Huwa differenti jekk l-istat ikun irid jissussidja xi ħaġa bħala e, servizz utility dik tkun storja oħra. Fejn hemm diġà arranġamenti oħra l-istati membri daw għandhom jibqgħu kif fejn huma għandek timmassimizza, timmassimizza dak li inti tista' tibdel, tiswiċċja. Unħossi li allura dan wieħed għandu jisten jippretendi li dawn fejti affarijiet jibqgħu fejn qegħdin. U l-aħħar punt huwa dak taċċer jiġifieri dinja direttiva u allura jekk hemm meħtieġa li jkollna żieda f'dwar il-mod kif eh, l-Istati membri Eh, qalbu din il-leġizlazzjoni għal leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom din din din hija ħtieġa standard tal-ikon għal financial għal servizzi finanzjari limitat għal daw is-servizzi finanzjari minħabba l-wol tal ises fil-monitoraġġ dwar jekk xi ħaġa tkun ġiet sarriċ legali jew le. Issa, immiss lil Peter Zeman. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sir President, Jina naħseb li fil-fat aħjar forsi ma nżidx kontributi ħor minnħat tal-Ġermanja iżda ikolli xorta waħda namlu. Jina naħseb li Jürgen Kluden huwa eh, neoliberali il kolli jista' jiftaħ xi 28 kont f'xi 28 pajjiż differenti, ma naħsibx li kif wieħed jista' jitlob din il-ħaġa, żgur li tista' twassal iktar problemi. Naħseb illi diġà qegħdin naraw li jista' jkun hemm ħasil ta' flus f'kont eh, tal-bank illi huwa bażiku. Iżda jiena naħseb illi hawnhekk iridu naraw eżattament x'numa l-ħtiġijiet naħseb li d-diskussjoni hija verament Eh, importanti sabiex aħna nippruvaw nilimitaw dak li ikun propost l kummissjoni jiena naħseb illi hawnhekk f'dan il-kuntest irridu naraw li nippruvaw inwessaw eh, kif qalet is-Sinjura Ludwigsen eh, u nisaħħu l-kondizzjoni tas-suq intern aħna rridu naraw li hemm ħafna nies li qed jingħataw ehm, aċċess bħal dan dawn mhumiex biss in-nies illi qegħdin fi stat membru Iżda qegħdin naraw li hemm nies li fil-fatt m'għandhomx xogħol, m'għandhomx nies m'għandhomx post fejn iżda e, issa qegħdin ngħidu li aħna anke nis li m'għandhomx post fejn joqogħdu nagħtuhom il-possibilità li juftu kont. Iżda daw in-nies li pereżempju qegħdin f'pajjiż li ma jafux li jekk hux ħajdumu e, fil-pajjiż jew le, pereżempju dawk li qegħdin ifittxu xogħol jenħarsu li jissuq suq ta' xol, jissuq ta' xol fl-Europa, fil-Germania wa faċli li jissib xol iżda fajjisi oħrajn, dan mhuwiex faċli, emmin jiġi il-Germania sabiex s-sib xol u emmin ma' xo u idu miktar iżda fil-pajis, ġifiri naħseb li f'dan is-suq intern aħna għandna bżonn il flessibilta' tan-nies ma' il-raċċess ta' xogħol oħra f'pajjiżi oħra m'għandniex nipon restrizzjoni fuq aħna. U għanna naħsbu b'iktar possibiltajiet mhux inqas possibiltajiet huwa kif qal ħaddieħor aħna m'għandniex biss nippermettu li jkun hemm ftit mill-banek li jkunu jistgħu joffru din il-possibilità fl-istati membri jiena naħseb illi kif qalet il-Sinjura Luling da m'għandux biss iwassal għal ċertu stigma, iżda jiena naħseb illi irridu naraw illi mhux kull bank f'kull post aħna nkun nistgħu naraw illi ikunu rrappreżentat. jiena naħseb illi hemm ċertu affarijiet oħra li aħna irridu nirrappreżentaw. jiena naħseb li f'dan il-każ jista' jkun aħjar illi aħna nkunu nistgħu niddiskutu anka dan kollu fuq eh, il-bażi ta' dak il kriterja għandhom ikunu sodisfatti sabiex jinfetaħ kont bażiku. Jiena naħseb illi għandna bżonn implintaw ukoll il-limiti massimi ħalli bekk dan kollu jkun inkluż fil-leġiżlazzjoni u mhux biss naraw illi nippermettu il- il leġizlazzjoni biss. Jiena naħseb iżda fl-istess ħin rridu naraw li dawk illi jkunu rifjutati mill-banek li huma ikunu jistgħu jipproteġu l-għom infushom ukoll jien naħseb li l-konsumaturi aħna irridu nofrulhom din il-possibilità l-ewwel nett irridu nagħtuhom possibilità li huma jkunu informati fuq ir-raġuni għalfejn kienu rrifjutati bħala klijenti u ninformawhom ukoll fuq il-miżuri legali li huma jistgħu jimplementaw. Grazie. Okay, thank you. Uh, uh, Tajjeb, uh, grazzi, u issa Jean-Paul Galdes. Merci, Madame la Présidente. Quelques observations générales. Grazie ħafna, Signora Presidente. Naħseb se ftit kontra l kurrenta unnek imma għalix le jena naħseb li dan il-dokument jasal għal riżultati tajbin kem jista' jkun malaj. Mħabba l-interess għall ċittadini mux nuru ċittadini li aħna l-lesti nieħdu ħsib affarijiet li konċernaw mod dirett. Issa, meta konna għedin eh, niddiskutu direttiva ta' servizzi tal-pagamenti, il-servizz eh, tal-pagamenti mhix ħaġa pubblika hija attività kummerċali għalek ma nistawx nimmaġinaw li aħna f'dan il-qasam eh, li se nimponu fl-industrija ċertu liġijiet jew restrizzjonijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-regoli tas-suq normali. Eh, tajjeb li ndaħlu l-inklużjoni soċjali u jiena naqbel ma dawn il-kunċetti u naqbel li ġifiri kont bażiku jkun mingħajr ħlas. Imma, Rinqodu attenti li biex ma nżidux ir-restrizzjonijiet li xorta għalek nkunu ktibna, parlajna, imma ma joħroġ xejn minnu dan. Ħalli ngħidilkom li meta konna qegħdin ndaħlu fis-seħ il-sepa din għamet iktar flus mill meta konna libna għal euro iftakru dan. Ma nafux eżat kemm, imma kemm kellhom jinvestu il-banek anki biex ħarġu n-nies u jagħmlu il-teknika li taqbel għal massepa. Iġifri kull innovazzjoni tqum il-flus għalhekk wieħed irid jara jekk spejjeż bħal daw u miex raġunevoli nobligaw il-banek li jagħmlu il-trasferimenti ta' minn pajjiż għall ieħor tal-kontijiet għal numru limitat ta' nies għax eh, wet irid jara kemm se jkun hemm nies interessati li niffaċilitawlhom il-ħajja biex eh, għal dawk li jaħdmu fuq il-frontieri fuq għall-istudenti għal dawk li ħajmorru jaħdmu f'pajjiż ieħor dawn huma ovvji. mu eh, mhumiex affarijiet komplikati dawn rridu nagħmlu differenza bej il-problemi ta' każ partikolari u l-affarijiet ġenerali li jiġru mingħajr xkiel. Imma minn dan kollu li ndaħlu ħafna burokrazija għax Mish, ma, ma tamilx eh, sens għax il-burokrazija tqum il-flus u dawn il-flus rridu jiġu mħalsa mill-klient wara kollox. Jina naħseb li l-eżigenzi rridu nkunu raġunati dawn meta jiena kuta kull sena nirċivi d-dokument tal-bank fejn jiena għandi kont tiegħi biex jgħidu li x'inhuma l kondizjoni ġenerali ta' għazbis naqrom. Tant hemm regoli u affarijiet interni li ħadd ma jaqrom, komplikajna l-ħajja Eh, meta ma tantx impoġġu informazzjoni xorta waħda l-informazzjoni qegħdin ma qatt ma naqrawha. Ġifri jiena nixtieq li dan id-dossier naslu bih naslu għal riżultati tajbin mill-aktar fis. Imma rridu nibqaw immirati fuq il-punti l-iktar importanti djaw kħiġifri għandhom xaqsma l-inklużjoni soċjali u għal-mobilità normali tas-soltu tas-suq intern dwar il-kontijiet. Eħna eh, Eh, nitwalbu li restaurant anki jekk li kellu għatant essenzjali, aħna l-om li eh, Eh, il-restorant joħorġu b'menju u eh, bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea ma naħsibxu. Issa l-ikel huwa importanti għall-għajxin tal-bniedem, ġifri noqogħdu attenti, ġifri anki jekk issa l-mira tal-kritika kollha u mal banek imma ma jistax ikun li nsolbhom jagħmlu affarijiet impossibbli. Hemm bżonn li jekk nagħmlu l-eżiġenzi dawn ikunu raġunati. Grazzi ħafna. Jina naqbel ma dak li jed fuq termini u u kondizjonijiet meta tajt meta jindbatu dawn li ċemen ta' banek u jasbu li t-ċajta, t-ixtiet tiġi lura li jafu għadin l-ħagġa. Iva fil-qosor dwar kwestjoni li aħna mhux biss eh, qed nitkellmu fuq problema li għadha bulgarija u tar-Rumanija biss. Aħna għandna sitt stati membri anzi għanna l leġislazzjoni ġifieri fil-Belġju, Svezja, Olanda fost l-oħrajn għanna din leġislazzjoni sta fl-Italja per eżempju għanna 6 madwar 6 miljon ruħ li mandomx kont tal-bank ġviri hija kwistjoni x'taqsam mal-mentalità mhijiex kwistjoni biss li għandha x'taqsam mal-aċċess 10% tal-popolazzjoni qed nitkellmu dwar iżda fil rumanija qegħdin naraw l-40 fil-mija u fil-Bulgarija 60 fil-mija tal-popolazzjoni m'għandhomx. Ġifieri jiena naħseb illi Ma nishtiqx biss nispeċifika fuq dawn iż-żewġ pajjiżi, iżda jiena irrid ehm, nara li mhux il-leġiżlazzjoni qiegħda twaqqaf minn dan minn ċertu nies li kollhom kont tal-bank. Issa jien naħseb li kull bank għandha toffri kont bażiku ħalli bekk aħna nevitaw kull tip ta' diskriminazzjoni. Jiena ehm, naħseb li kull tip ta' diskriminazzjoni tmur kontra il-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem u nixtin sommilkom xi ftit eżempji fit-Turkija kien hemm ukoll eh, marka fil-passaport tan-nies li ġejjin minn ċertu gruppi etniċi ġifieri fil- fil-frontiera wieħed kun diġà jista' jara minn fejn ġej din il-persuna partikolari kun jista' jiddiskrimina kif irid. Fil-Ġermanja aħna fil-passat kellna l-istess ħaġa aħna rajna illi fil-fatt dawk li jirċevu l-informazzjoni eh, soċjali kien hemm mitra illi kien eh, li kienet tispoġġaw wara l-karta tal eh, wara n-numru tal-identità ta' dik il-persuna jew wara n-numru tal-kont. U allura meta wieħed kienet jagħmel trasferiment kien jidher mill-ewwel, jiġifieri jien nqogħdu naħseb li noqogħdu attenti kontra din tip ta' diskriminazzjoni. Min iskura jekk dik kienieċ eh, qasira ħafna bħala diskors. Issa nagħti l-kelma li rapporter tal-imkow li għadu kif wasal. Konna aħna konna din niddiskutu s-suġġett qabel ma ġejt inti u eh, għamilna l-emendi l-imko għana dis-sujġet dejni qabel ma wasalt inti għaw u għadna mħazbin fuq il-timetable fiħ dan l-imko imminti jekk intom ma tivvotawx qabel f'Novembru tħassulna il-programm li għanna l-dan il-mandat leġislattiv hija daqshekk serja l-ħaġa Allora nitolbu nitolbu il-koordinaturi ta'kom ħaj ta' għada biex forsi tirrivedu id-data tal-votazzjoni għal qabel l-4 5 ta' novembru. Għax realistikament ma kienx hemm għalfej tistennew għad deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenzi biex tibdew il-ħidma ta'kom. Ta u rridu naħdmu sew u niċċaqalqu fuq dan għax jekk le allura ikollu jidħol fil-mandat li jmiss nkunu allura fallejna. Grazzi, Signora President. Jina niskuża ruj ħafna jekk il-konferenza tal-presidenti taħdem daqshekk bil-mod u ddum ħafna biex ti toħroġ b'deċiżjonijiet fil-ħdan il-komitat tagħna aħna s-soltu nibdew biex xogħol kemm jista' jkun e, aħna taħna l-permess uffiċjali biex nagħmlu dan. Uħan ħan nipprova nibdel l-affarijiet imma l-maġġoranza tal-gorn ta' koordinaturi ma jaqblux. Allura għadna ma wasalniex fej kanna naslu. It-traduzzjoni tar-rapport tiegħi se jersaq qudiemkom mhux qabel l-4 ta' Novembru. Allura fil-5 ta' Novembru mhux se nkunu f'pożizzjoni nivvotaw. Sempliċement li missa taħdem għax il-kollegi fil-kumitat tiegħi <laughs> niftakru dan l-artik taħt l-artiklu 50 nista' nsaqs il-kollegi tiegħi biex jidaħlu emendi pero m'għandniex nix ċans, ma nkunux kredibli. Għan prova nkun Eh, ħanaġġel vir rapport tiegħi li ħanamel bl-Ingliż għada ħajkonna il-laqa tal-koordinaturi imma nibza li mhux se jkollna l-ebda tibdil irrit ikun 28 ta' novembru biex aħna nivvutaw fih dan l-imko jiddispeċini ta' dan imma sempliciment mux fidejna la' fajtu mumma proċeduri parlamentari hija kwistjoni ta' deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti dwar il-kontenuti eh, f'dak li għandu xaqsam ta' eh, suq uniku protezzjoni tal-konsumaturi dan huma punti importanti ħafna lina nixtieq nisħa eh, fuq primarjament fuq l-idea li għandu jkollna suq uniku li mhux biss ikun li jkun importanti li ċittadini wkoll ċittadini għandhom igawdu mill-benefiċċji ta' suq uniku anka f'dak għandu xaqsam ta' min ikollu l-kontijiet bankarji. Allura assolutament essenzjali illi aħna nqajmu d-diskussjoni fuq da' suġġett li nibdlu kont bankarju b'mod transkonfinali fl-Unjoni Ewropea għandu jkun ukoll possibbli. Għandu jkun possibbli minn pajis għal ieħor bl-istess mod li ikunem hemm bdil ta' konti bankari fl-istess pajjiż dan l-ewwel punt importanti t-tieni naqbel ma dak li għalli sur Simon għawnek għedin jitkelmu fuq ħafna kazijiet differenti għedin jitkelmu fuq eh, dawk mandomx residenza mandomx dar mandomx interess fiss indirizz fiss u dawk li min ma jkunx irrit kont bankarju kif ukoll dawk li jisba diffiċli biex għamlu dan. Hemm min ma jkollux ċans li jiftaħ kont bankarju għax jgħixu fil-kampanja jkunu maqtuwajn u ma jkunx hemm fera eh, lokali minn fejn jkunu jistgħu jiftħu kont bankarju. Allora rridu nsibu soluzzjoni għal il problema għandna komunikazzjoni mezzi ġodda ta' komunikazzjoni allura daw jistgħu jgħinuna qatih fuq dil problema Issa, kellna wkoll il-kwistjoni ta' studenti Erasmus u l-problemi li huma jrid ikollhom kuntratt fil-pajjiż li jżuru eh, kuntratt tal dwar tal, tal biex u ma jkunu jistgħu jgħixu fċertu appartament u ma jkunux jistgħu is isibu dat tip ta' post fej jiexu minna tip ta' dan il-kontrat. Allura naħseb li aħna edin nużaw il-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni hawnhekk. Irridu nassiguraw li din dan li għaw ġenwità ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni ta' diskriminazzjoni imma li l-banek kollha jippreżentaw dan is-servizz u mhux xi ftit banek biss. Nistgħu aħna nħossu li kontijiet privati għandhom joffru kontijiet għalmenu bażiċi biex dan huwa importanti biex nassiguraw li jkun hawn nuqqas ta' diskriminazzjoni fost il-banek ukoll. Aħna rridu kont bażiku li jkun l-aħjar valur eh, bħal alternattiva li jkun hemm. Jekk possibbli jkun bla flus, għanna natu ċans li n-nis li mandomx flus biex kollum kont bankarju. Il-kwistjoni l-oħra hija l-informazzjoni. Informazzjoni ovvjament hija importanti. Iċ-ċittadini jridu jkunu jafu x'se jidħlu għalih meta huma jiftħu kont bankarju u dan huwa partikolarment importanti f'din il-proposta. Insomma, dan huma il-kummenti li kellix nagħmel. Jien daħħalt emendi skont dan li għadni kifet u qed nipprovaw naħdem kemm b'mod l-iktar maġġel possibbli fih dan l imkol ma kif tafu ma nagħmilx mirakli. L-iskadenza hija dik li nipprovaw naħdmu fih dana ħankun inventiva fuq din it-timeline. Inti jett l-4 u l-5 se jkun tradott, ir-rapport jew l-emendi se jiġu maqlubin. Meta l-iskadenza meta tal-emendi? Iva, ir-rapport tejjaj diġà e, e, daħħaltu imma e, tradizzjonijiet fil-parlament ġew estiżi minħabba t tifdiljiet niprofaw namlu. Il-traduzzjonijiet tal-emendi se jkunu fl-idejn firdan l-imko fl-4 ta' novembru. Alla volja jina kollox, kollox batt. l-iskadenza tal-emendi meta hi? Uh, also, noch einmal von vorne. Mela, Am 14. Oktober werden die, äh, wird das Draft Opinion dann äh, diskutiert. 16. Oktober ist die deadline. Diġa daħħalt ix-xogħol fl-10 Ottubru hemm l-iskadenza fl-erba tax-xar ta' ifir ta' novembru ħajkolkom it-traduzzjonijiet fidejkom tal-emendi fil-5 ta' novembru ħajkun hemm diskussjoni u fit-28 ta' novembru jkolkom il-votazzjoni fiħdan l imko Id-dispjaċini bejn daw id-dati memx laqat tal-komitat kiku eja nanticipaw id-dati imma mhux possibbli mela l-emendi ta'kom ħajkunu maqlubin fil-lingwi fil-4 u l-5 ta' novembru minn dak li jettajt inti. Iva, qegħdin naqblu. Iġifiri qabel ma nivvotaw aħna. Iġifiri peress issa ħana ħikun l-votazzjoni finali, iġifiri nistgħu nivvotaw qabel il-proposta tiegħi għad nivvotaw qabilkom. U jekk intom tivvotaw xi ħaġa li hija xi ftit differenti mill-votazzjoni tagħna, mbagħad nistgħu nieħdu kont ta' meta nitlu fit trialogu jkollkom dritt li terġgħu tissottomettuh meta aħna nidru qudiem il-plenarja bija din għal dak li qed ngħid jiena f'dak li għandu x'aqsam biex nippruvaw nifrankaw iż-żmien. Mbagħad ikun hemm żmien għalikom biex għandkom xi kompromessi biex aħna ndaħluhom fil-lista tal-votazzjoni tagħna. Inkun nista' nara jekk din jista' xi jkun arranġament prattiku. Inkella ikolkom laqgħa speċjali fi Strasburgu li aħna tlabna din hija tip ta' ħaġa li l-kumitat tagħna għamel biex aħna nirrispettaw kumitati oħra, ġifieri nittamaw li konna xi ħaġa bħal din ukoll. Għabbażi ta' dan, Jurgen Klöte li huwa rapporter tagħna jidher li dan huwa kif qed tinżel ix-xemx dejjem inti titkellem dan iż-żmien biex tagħlaq id-dibattitu. Ja, ofti linken liberalismus kif Mela f'dak għandu x'aqsam il-liberalizmu naħseb għalli aħjar ma nikkommentax fuq dak illi intqal minħabba illi ah, nitkellem darbohra mbagħad fuq fuq fil-privat. Mela jiena naħseb illi fil-fatt jiena naf illi għandna bżonn nkunu kemm jista' jkun kostruttivi il-differenzi ewlenin huma kif aħna nista' jkollna bilanċ tajjeb bejn il-pozizjoni Ewropea, għafas Ewropew, fl-istess ħin aħna nirrispettaw dejjem prinċip ta' subsidjarjetà din hija l-iktar kwistjoni ewlenija f'dan kollox li naħseb illi toħloq eh, xkil ewlieni. Issa l-kwistjoni tal-burokrazija naturalment hija kwistjoni importanti, aħna ma nistgħux ikollna iż burokrazija, però aħna rridu naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu fuq l-aċċess. Aħna nafu illi f'dak li għandu qasam l-aċċess għandna ħafna affarijiet li nistgħu naraw li jistgħu jwasslu għal iktar burokrazija u hemm ċertu emendi li forsi jisom iktar tifirħu dwar il-burokrazija milli jikkritikawa jew jevitawa jiena nixtieq ngħid xi ħaġa oħra minħabba li semmit ħafna drabi ġifieri il-punt ta' 28 pajjiż membru jiena naħseb illi dan mhux ma kienx ix xewqa tagħna iżda jiena naħseb illi forsi jista ikun hemm xi ħadd li jagħmel xi mħatra fuq qegħdin imma insomma din nista' nimmaġina li ssir. Iżda l-puntana mhuwiex li aħna eh, naraw li fi 28 pajjiż ikun hemm possibilità li jiftaħ dan il-kont. l-kwestjoni hija jekk ikun hemm pereżempju xi ħadd li jemigra lej pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea eh, sabiex jaħdem jew jistudja jkollu bżonn il-kont tal-bank ikun jista' jajtu li diġà għandu kont tal-bank f'pajjiż Ewropew, ġifiri fil- fil-pajis li kun qed imur ma jkollux il-possibilità li jiftaħ kont basiku ġifieri din hija l-problema. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest sitwazzjoni bħal di għandu jkun hemm rabta diretta mal-pajjiż il-ġdid. Jiena naħseb li din mhix sa' tkun problema iżda il-problema ħad tkun meta ikun hemm xi ħadd li imur f'pajjiż Iħor, iżda xorta waħda jkollu il-possibilità li jiftaħ kont tal-bank band oħra jiena naħseb illi fil-fatt dan kollu aħna regolajnih mod tajjeb ħafna iżda jekk wieħed ikollu diġà kont tal-bank wieħed fl-Unjoni Ewropea e, il-regolament ikolli ngħid jekk dan kriterju mhux ħajkun qed jaħdem tajjeb, jekk pereżempju e, mbagħad fil-pajjiż tiegħu stess ma jistax jiftaħ e, kont basiku din tmur kontra din l-idea ewlenija ġifiri jena naħseb li rridu nifastu xejn differenti din il-ħaġa. Iżda kifet il-komina jkolli ngħid li ma naħsibx li din ħatkun ħajkun xixkil partikolari għalina dan xtaqt ngħidu jiena u ħaġa oħra jiena xtaqt ngħid li fi Strasburg aħna kellna laqa fejn kien hemm Jean Paul ukoll Marping u aħna rajna li kienem kollega u kol mill-Finlandja li għaltinna li fil-Finlandja il-flus u t ħul jistaw jitħalsu biss permezz ta' kont tal-bank, ġifiri jitħals ma jitħalsu b'mod ieħor, trasferiment li konta tal-bank dirent, ġiviri eh, qed nara wkoll li fl-Italja pereżempju il-kontijiet ta' 1000 euro jistaw jisiru permezz tal-banek sabiex jevitaw il-ħasil ta' flus u reati kriminali oħrajn. Ġifiri jina naħseb li qed naraw li ħin kollu iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin jintalbu d-dettalji tal-kont tal-bank għal din raġuni iktar iktar rridu naraw li l-banek joffru il-possibilità li kulħadd ikollu kont bażiku. Ġifiri din mhijiex biss kwistjoni soċjali u politika ta' politika soċjali, iżda għana din nitkellmu wkoll fuq ehm, dan il-ħlas il jina naħseb li fil-fat Irrid nofru din il-possibilità u anka dwar dak li qal Werner Langa dwar eh, rumanija u l-Bulgarija naħseb li huma m'għandhomx fiduċja fil-sistema bankarja iżda jekk aħna nitkellmu fuq is-suq bina is-suq waħdin naħseb illi rridu niżviluppaw sistema li fil-fatt aħna nkunu nistgħu nibnu iktar fiduċja f'ċertu setturi nkella aħna qatt maħna ħanaslu f'sitwazzjoni ibbilanċata. Iġifieri f'dan il-kuntest jiena naħseb li l-aspetti l-oħrajn ġifir ta' trasparenza u bidla f'tal kontijiet huma importanti ħafna sabiex aħna nibnu iktar fiduċja fis-sistema bankarja daw kienu il-kummenti tiegħi u iva eh, naħseb illi bżonn noqogħdu attenti l-aħħar kumment jiena f'pajjiż ġirien f'pajjiż ġar ta' pajjiżi jiena tkellimt anka dwar is-sitwazzjoni ta' nies li m'għandhomx dar, pereżempju, ħares ta' xejn li sitwazzjoni fil-Beltu, rajt li fil-fatt kien hemm ħafna ħaddiema mill-Ewropa tal-Vant li jiġu l-Ġermanja sabiex Eh, jiexu jew jisibu xogħol u għal perjodu twil ta' żmien ma jkollhomx dar, ma jkollhomx post fejn jgħixu, jgħixu eh, f'dar fejn li tilqanis li m'għandhomx fejn joqogħdu, iżda fis istess ikun qegħdin jaħdmu xorta, ġifieri jista' jkun illi ma jkollhomx eh, indirizz li jistgħu jagħtu sabiex jiftu l-kont tal-bank iżda huma minħabba li jkunu diġà qegħdin jaħdmu jkollhom bżonnu b'mod urġenti dan il-kont tal-bank, ġifieri Eh, eh, din hija problema, dan huwa każ reali, ġifieri rridu naraw kif nistgħu infaslu niddefinixxu il- il-residenza fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Ħalli bekk aħna ma neskludu ma niskludux in-nies li verament għandhom eh, bżonnhom dan il- dan il-kont tal-bank. Jena naħseb li kważi wasanna sitta u nofsi ġifieri naħseb li nistani għafaw fuq dan il-pont u naturalment nirringrazzja lil kulħadd u anke li xedaw reporters li ħadmu mumijaj. Grazzi ħafna, Jurgen. Jiena eh, law matul il-ġurnata kontet nittama li sen l-estu ħafna qabel is-sitta ma dan l-aħħar rapport zamna. Issa. Issa l-pjanu għalli nivvutaw fuq dan il-rapport mill-aktar fis se nara eżattament meta u nara ftit dati konna qegħdin nippjanaw għall-14 ta' Ottubru imma laqas biss nkunu wasalna l-elementi sa dak iż-żmien. Ġifieri jekk nkomplu xogħol ta' kompromessi naraw eżattament id-data oħra u ngħidu ilkom jekk intom tridu titrattaw mal-kollegi tal-imko, tkun ħaġa tajba nerġgħu niltaqgħu fil-ġejjini qarib. Ġifiri, nhar it-tnejn 30 ta' Settembru nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta dikinhar, grazzi ħafna.